Przewodniczący! Panie i Panowie, otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem... Juri, lodwa tajba, nishtiq niftaħ is-sezzjoni. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna ikopri l-Kunsill Ewropew u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Fi 16 ta' Jena xtaqt Hermana Van Mr. President Van Rompuy, uh, we welcome. Jekk joġbok, uh, jgħid il-President l-ewwel kellim is-Sur Van Rompuy. Mr. President, dear colleagues. President, kollegi. Laqgħa tal-Kunsill Ewropew fis-16 ta' Settembru saret primarjament biex eh, naħdmu fuq l-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. Kenna wkoll diskussjoni qasira waqt il-pawza tal-ikel dwar task force tal-gvern ekonomiku u kol dwar is-sitwazzjoni tar-Roma. Ippermettu li li nindirizza dawn iż-żewġ kwistjonijiet. L-ewwel dwar l-affarijiet barranin, meta jiena bdejt il-mandat tiegħi minn xurilu u dort il-kapitali, jiena rajt li kien hemm xi frustrazzjoni fir-rigward tas-summit ta' Copenhagen, il-perċezzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea kienet qisha mwarba l-outlook eh, ekonomiku tagħna ma kienx tajjeb. Ukoll barra minn hekk aħna bdejna nindunaw kif il-saħħa ekonomika ta' pajjiżi emerġenti qiegħda titrasforma ruha f'poter ekonomiku. Il-G20 għalkemm ikkreastikazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew ukoll sinjal ta' din is-saħħa wkoll huwa dibattitu dwar ir-rappreżentazzjoni fil-Fond Monetarju Internazzjonali. Dan jaffettwana ħafna. Msieħba ġodda eh, mhux dejjem jaqblu magħna. U aħna rridu nindefinixxu l-interess strateġiku tal-Unjoni Ewropea u nagħtu direzzjoni strateġika. Jiena grat li l-kapijiet ta' statu gvern qablu l-koqal biex nieħdu biex insaħħu l-involviment fil-politika barranija tal-Unjoni. Rridu ownership ikbar mill-Kunsill Ewropew. Rridu ikollhom responsabilitajiet bħala membri tal-istituzzjoni ta' din l-Unjoni. Xi diskutejna? jidher li ju arġenti li aħna nindirizzaw il-partnership strateġiċi tagħna. Lan kien li namlu progress. U għal stand, aħna fil-qosor tkellimna dwar kif nistgħu nagħmlu l-aħjar użu ta' mit-trattat ta' Lisbona bil bis-servizz ta' azzjonijiet esterni il-ġdid. Nihdu l-opportunità nirbix nirringrazzja l-Parlament tal-ftehim li għamel dwar dan kif nassiguraw li dak li qed isir ġewwa Brussell u mill-kapitali jmur fl-istess direzzjoni, kif ser nikkoordinaw flimkien ġewwa Brussell u kif ser naqdu l-aspetti differenti tagħna ta' relazzjonijiet tagħna bħal pereżempju waqt is-summits fosma tal-ekonomija, klima, valuri u sigurtà. Ir-riżultat ta' kollox eh, is-suċċess ta' kollox huwa meta naraw ir-riżultat aħna rridu nagħmlu prioritajiet fuq qatt ta' kwistjonijiet importanti. Il-messaġġ ewlieni tagħna ma' summit ma' pajjiżi terti għandhom ikollhom negozjati partikolari u speċifiċi. Ser insemmi wkoll dawn il-punti li ġew diskussi waqt il-summit. Dan huwa l-bidu ta' proċess. It-tieni punt il-messagġi ewlenin tagħna għandhom għandu jkollhom mandat mill-Kunsill Ewropew għandhom jiġu preparati mill-Kummissjoni, il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin u rappreżentant għali. Issa waqt li preparajna il-laqat 20 tret punt, ma l-imsieħba tagħna, ir-reċiproċità hija ferm importanti. Wieħed jista' jitkellem ukoll dwar eh, l-identifikar ta' interess reċiproku Pero dan mhux il-każ bħalissa. Aħna qed ninsistu li jkun hemm iktar riżultati irridu nibdlu l-anijiet f'riżultati konkreti. Iżda rridu iktar strateġija kollegi. Aħna għandna ideat żviluppati dwar kif ser kif se tkun il-pożizzjoni tagħna fir-rigward taċ-Ċina U allura grazzi għad diskussjoni tal-Kunsell Ewropew meta President tal-Kummissjoni u aħna nintaqgħu mal prim Ministru Ċiniż ġewwa Brussell ġimagħtejn oħra aħna mhux se nitkellmu biss fisem Brussell iżda se nitkellmu wkoll fisem is-27 stat. Aħna tkellimna wkoll dwar eh, laqgħat oħrajn futuri, is summit tal tal-G20 f'Seul u s summit tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li se isiru f'Novembru jew importanti ħafna l-perspettivi globali ekonomiċi. Aħna eh, ser nippreparaw Eh, għal dawn il-laqat fil-konsil ta' 27-28 ta' ottubru. Għanna natu appoċ sħiħ biex natu dinamika ġdida għal ġi 28 u biex dawn isiru proċess mux biss xie avveniment. Fil-rigward tal-vant nofsani, suċċess tal-vant nofsani dawn i negozjati huma ta' interess strateġiku għall-Unjoni Ewropea aħna adottajna dikjarazzjoni speċifika fuq din il-kwistjoni konformi mal-pożizzjoni komuni tagħna ta' Diċembru tal-2009. Aħna involuti fil-proċess permezz tal-kwartet. Eh, per eżempju, l-viċinat tagħna l-Balkani tal-Punent, il-Perspettiva Ewropea u l partnership tal-Vant huma ta' importanza kbira. Reputazzjoni tagħna fid-dinja tibda permezz ta' stabilità fil-kontinent tagħna stess jekk aħna rridu nkunu Eh, siħba bali rridu nkunu wkoll l-istess fuq livell reġjonali. Palissa diskutejna l-politika barranija fil-Kunsill eh, Ewropew u nista nkunu biss kredibbli u b'saħħitna jekk aħna nkunu maqudin. Aħna urejna l-laqda tagħna u eh, l-pożizzjoni ta' 27 stat fuq sanzjonijiet addizzjonali Kena u kol dialogu bejn is-Serbja u l-Kosovo li huma ferm importanti għal-Balkani tal-Punent. Minkejja l-istrateġija u l-approċ eh, ġenerali ħana konklużjoni fuq żewġ kwistjonijiet partikolari, Korea tisfel u l-Pakistan. Aħna urejna li l-Unjoni Ewropea tista' tagħti riżultati fuq eh, kwistjonijiet ta' importanza strateġika kbira. Il-ftehim ta' kummerċ mal-Korea tisfel hija kwistjoni ta' importanza kbira. Din eh, għandha xtaqsa ma' relazzjoni importanti ħafna eh, mal-prija tal-ekonomija Azjatika. Ilna uh, eh, viċin li ftejim madwar tlet snin u għax sajn nixilna namlu dan dan jiswa 1.6 biljun euro fi spejjeż u għalla sant dan huwa taħbar tajba l-industrija tal-esportazzjoni tkabbir u xogħlijiet ġewwa l europa Fir-rigward tal-Pakistan aħna rridu nagħtu appoġġ sħiħ dan il-pajis wara li dan kien mill qut ħafna eh, minn arar kbir. ħafna jnu iktar nit u iktar komment aħna rridu li l-Pakistan ehm, jirkupra u jizviluppa ekonomikament. Aħna ser inżidu l-aċċess għas-suq eh, u eh, s-New Kate Kitty Ashton ehm, tkellmet dwar din dikjerazzjoni ferm importanti. Waqt il-baza tal-ikkel fil-Kusel Ewropew tkellimna dwar l-ekonomija u l-bażi ta' kif eh, ser nikbu iktar saħa politika. Fl-ewwel nafsa s sena l-Kunsill Ewropew kellu jinvolvi kwistjonijiet importanti ħafna l-ekonomija tagħna issa qegħdin f'pożizzjoni tajba iżda x-xogħol għadhom ma x-xogħol għadhom ma spiċċax. Waqt din nikla jiena tkellimt mal-kollegi tiegħi dwar il-progress ta' task force tal-governanza ekonomika għamilt l-istess il-bira fil-Parlament il-kapijiet ta' statu gvern tagħna jridu jibqgħu jaħdmu u jżommu dan il-momentu. Aħna għandna kunsens kbir fuq ħafna mill-ikbar kwistjonijiet, l-iktar importanti, bħal pereżempju il-framework ta' sovrinanza makroekonomika u dan ser jimonitoraġġa eh, l-sbilanċi u l-kompetitività. Hemm ukoll tejm dwar eh, tisjieħ ta' National Fiscal Frameworks u wkoll ir-regoli tal-Budget Ewropej fil-leġizlazzjoni ehm, nazzjonali u koll il-prinċipju ta' dak li jiġi msejja il-semestru Ewropew. Aħna minna u koll progress fuq sanzjonijiet għal-kem għad fadal ħafna iktar xogħol xisir. Kif jiena spjegajt fil-dettal ma' flaqa ta' seba membri seba ċers tal-Kumitati ta'kom il-bira, dan huwa importanti ħafna għal pilastru ekonomiku tagħna tal-Unjoni Ekonomika Monetarja tagħna għalkemm uħut qalu li x-xogħol fuq din kwistjoni miexi bil-mod ħafna, aħna xorta koprejna ħafna xogħol fi żmien qasir ħafna. Kooperazzjoni ma' negozjati fi rigward tal-patt ta' skabiru stabilita' fi 97 u reviżjoni tagħha fil-2005, aħna mixin tajjeb ħafna l-qudiem minkejja l-komplessità ta' kwistjonijiet jiena ser nissottometti abbozz ta' dan ir rapport ta' Force set eh, 27 ta' settembru. Umbagħad se niffinalizzaw dan f'9 ottubru biex bekk il-Kunsell Ewropew kun jista' jikkonkludi fil-laqgħa tiegħu fit-28 u fid-29 ta' Ottubru. Il-Kommissjoni t tippreżenta eh, proposti eh, sa' Settembru, 8 eh, Settembru, dawn se jiġu prezentati l-Parlament għal konsiderazzjoni ta' taħt il-proċedura leġislattiva dawn il-proposti tal-Kommissjoni jistaw jikontribuċu pożittivament biex nżommu dan il-momentum fil-rebbija aħna baħna il-ġida tal-ewro u aħna ċerti li ser noħorġu eh, l ħar tal-imiet laħadna minn din il-krizi. It-tlet punt, ir-Roma, waqt il-pazzata li kell aħna tkellimna il-sujġet li interessakom ħafna partikolarment. Kien hemm konsens fuq ħames punti li ma kienx interpretat bħala eh, former conclusion tal-Kunsill L-ewwel stat membru għandu dritt u l-obbligu li jħusieb eh, l-istat ta' dritt fil-territorju tiegħu. It-tieni kummissjoni għandha dritt u l-obbligu li eh, tassigura li jkun hemm aderezza mal-regoli tal-Istati membri u għandha l-obbligu wkoll li tagħmel investigazzjonijiet. Tielet punt, aħna ħadna nota ta' dikjarazzjoni li l-President tal-Kummissjoni għamel lejliet il-Kunsill Ewropew. Ir-raba' rispett huwa importanti ħafna fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Ħames punt fil-laqa futura tal-Kunsell Ewropew aħna ser niddiskutu l-kwistjoni tal-integrazzjoni tar-Roma. Il-proibizzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni bbażata fuq nazzjonalità jew inkella etniċità hija ta' prinċipju eh, bażiku tal-Unjoni Ewropea u għandu jkun hemm rispett għad dinjità umana għaliex dan huwa wieħed mill-valuri ewlenin tagħna kollegi, President, laqat tal-Kunsill Ewropew m'għandhomx jiġu konsidrati bħala eh, summit, iżda bħala laqat regolari ta' rutina tal-istituzzjoni, tal-istituzzjonijiet. Permettu li nenfasizza li f'dan iż-żmien ta' dibattitu fil-Parlament dwar metodu tal-komunità, il-Kunsill huwa istituzzjoni tal-Unjoni tagħna dan huwa parti mill-qafas istituzzjonali tal-Unjoni u idaħħal eh, jagħti input fl-Unjoni mill-ola eh, livell politiku fl-istat tal-istati membri u tagħti sens ta' ownership u partecipazzjoni fl-Unjoni u jistaħħaħ l-impenn tagħhom għas-suċċess. Dan jiġbar fih mhux biss il-kapijiet ta' statu gvern, iżda il-President tal-Kummissjoni Ewropea rappreżentant oli għal affarijiet barranin. Dan spiss Eh, ikun ukoll eh, ikun hemm ukoll President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan jiġi mmexxi spiss minn xi ħadd li mhux qed jirrappreżenta wieħed mill-Istati Membri iżda li jaħdem kemm ġo l-Kunsill Ewropew u flimkien ma' kooperazzjoni sieħa ma' istituzzjonijiet Ewropej biex nippruvaw insibu ftehim għal ta' interess ġenerali Ewropew. Għal daqstant qed ninvestu ħin u enerġija biex nżommu kuntatti eh, ma' presidenti ta' istituzzjonijiet oħrajn, mhux biss il-President tal-Kummissjoni, il-Presidenza eh, tal-Kunsil u kol inti sur President u kol il-mexxija tal-gruppi politiċi u iċ-ċers tal-Kumitati Parlamentari. Għafni ktar li lin minn dak li hemm imsemmi fit-trattat. Aħna qed naħdmu fin għall-interess ġenerali Ewropew. L-isforzi qed isiru mill-istituzzjonijiet kollha u fl-aħħar eh, xhur qed rajna riżultati. L-ekonomija tagħna qed jirkupraw fuq eh, pass li ma kunix qed nistennew eh, u qed terġa' tinkisab il-fiduċja bil-mod iżda qed tinkiseb u nirringrazzja lill parlament għal xogħol biex nerġa' nagħtu fiduċja fil-sorveljanza finanzjarja. Jiena nirringrazzja lil dawk il-gvernijiet nazzjonali li qed jieħdu miżuri kuraġġużi f'ċirkustanzi diffiċli ħafna politiċi. F'ħafna mill-istati membri tagħna il-kriżi għadha ma spiċċatx. Mod partikolari mhux fir-rigward tal-impjiegi għalkemm hemm xi titjib. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni aħjar issa milli qabel is-summit. Ħafna xogħol xorta qaħad irid isir. Kollegi, aħna ser jirnexxielna. Grazzi. Uh, thank you, Mr. President, for your speech and for your remarks on the European Council meeting. Grazie ħafna, grazie tal-punti tijak dwar il-laqa tal-Kutsil, issa nħadżu għal-Kummissarju Sur Sefċa Viċa Gjoġbak. Grazie ħafna, President. Ehm, membri Rever tal-Parlament kollegi, il-Parlament dejjem kien ċar ħafna li wieħed mill-għanijiet u l-għanijiet ta' Trattat ta' Lisbona huwa li ehm, saħħu iktar eh, fuq livell internazzjonali. Irridu ehm, nsaħħu il-vuċi Ewropea kemm għal-ġit tal-Ewropa kif kol tad-dinja. Għanna rridu nżommu l-valuri tagħna u kol natu kontribut tagħna għall-isforzi dinjija fil-gwart ta' bidla fil-klima, sigurtà, nuqqas ta' riżorsi u kol biex noħorġu mill-kriżi ekonomika. Aħna għandna opportunitajiet u responsabilitajiet u trattat ta' Lisbona tagħna dawn l-opportunitajiet u l-għodda biex nsaħħu l għanijiet tagħna. Palma l-kol nafu dan huwa xogħol eh, li eh, kostanti u Flimkien ma l-insirba taħna aħna rridu nuru li l-Unjoni Ewropea hija interlokutur konvinċenti dan ma jsirx millu malada e, iżda il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra kien pass importanti ħafna lejn dan il-għan. Fid-disa xhur rajna e, dħul e, fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona u għamilna ħafna passi importanti l qudiem Il-Baronessa Ashton hija stabbilita bħala l-vuċi tal-Ewropa fl-arena globali u jiena nemmen li aħna daqser ikonna l-Extern Action Service Ewropew eh, li kunet jaħdem malajr. Hemm ukoll il-Presidenza eh, Rotating Presidency li ferm importanti. Aħna identifikajna il-passi li jmiss kemm fil-proċedura fil-gwerta sustanza u mod partikolari kien hemm rekomendazzjoni li l-Unjoni Ewropea tagħmel ħafna iktar biex ikollha eh, iktar konsistenza u koerenza fil-rigward tal-partner strateġiċi qed inħarsu wkoll lejn iċ-Ċina mod partikolari. Kien importanti wkoll li kussell Ewropew jibda jibni eh, approċċ komuni fuq bażi regolari. Aħna lkoll nafu li x'inhu huma l-problemi li qegħdin niffaċċjaw, pereżempju naqas ta' prioritizzazzjoni. Aħna suġġerejna li rridu naqblu fuq dak li rridu. U eh, ċertu punti m'għandhomx jiġu imminati Irridu nilħu pożizzjoni fejn il-President Van Rompuy u l-President Barroso jitkelmu eh, jitkellmu l-Unjoni Ewropea fis-summit u jagħmlu dan b'autorità eh, b'awtorità li tkun ġejja minn konsens ġenerali u impens jieħ tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fuq eh, l-aġenda aħna allura l-Kummissjoni temmen li kien pass importanti ħafna biex nirrikonoxxu l-impenji tagħna flimkien mal l-imsieba strateġiċi tagħna u wkoll nkunu nafu kif nagħtu messaġġ ċar u uniformi lill-imsieba tagħna fid-dinja kollha. L-laqat li ser jisiru maċ-Ċina, l-Indja, Russja, l-Istati Uniti u il G20, il laqgħa tal-Azja u l-Europa u wkoll mal-Afrika. Dawn l-avvenimenti kollha huma importanti għal l-interessi tagħna. Kummerċ kien ferm importanti u fil-Kunsill Ewropew kien hemm fuq il-Free Trade Agreement mal-Korea. Dan juri li dan kollu huwa possibbli ftehim li ma kienx faċli iżda xorta waħda eh, għandu uh, prospetti ta' benefiċċji kummerċali importanti ħafna eh, bilna u koll li ser insibu mezzi kif ser nejnu l-Pakistan Ovvjament diġa qed nagħmlu ħafna fi rigward tal-għajnuna umanitarja u l-għajnuna ta' żvilupp li ser tkun importanti ħafna rikostruzzjoni ta' dan il-pajjiż. Iżda wkoll huwa tajjeb li ngħidu li aħna għandna ngħinu il-prospetti fuq medda twila ta' żmien l-ekonomija tal-Pakistan permezz ta' miżuri ta' kummerċ il-Kummissjoni ser tagħmel proposti speċifiċi x-xahar li ġej il-chairmanship li jmiss ta' Franċiż tal ġiwaxin kienu kol identifikat bħala opportunità tajba ħafna biex nassiguraw l għaniet Ewropej ikunu fuq qudiem net u l-Kummissjoni trid tuża dan Eh, bħala pjattaforma importanti ħafna għas-sena d dihla l-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid kentej fuq kwistjonijiet oħrajn il-governanza ekonomika, ix-xogħol ta' task force ehm, tal-President Van Rompuy preparazzjoni tal-proposti dettaljati mill-Kummissjoni ifissru li aħna għamilna ħafna sa minn Mejju li għadda. Il-Kummissjoni għamlet proposti, sertan proposti tippreżenta proposti l-ġimgħa d-dieħla u issa wasal iż-żmien biex aħna nkunu nistgħu nniedu il-fażi ta' kodeċiżjoni biex nibdew eh, proposti leġislattivi u biex ikollna eh, sistema ġdida f'posta sa nofs eh, sena d-dieħla. Rieda biex nibdew malajr kemm jista' jkun fuq l eżemenzjoni ta' dan il-proposta. il pakket ser ikollu tletanijiet l-ewwel biex isaħħaħ il-rest tal-istati membri mal patta tkabbir u kol biex innaqsu l sbilanċi u telet punt u biex eh, sorveljanza ekonomika taħdem aħjar permezz ta' incentivi u uh, compliance u biex dan jaħdem mod tajjeb. Dawn jifissru rinforzar aħjar tal-governanza ekonomika tagħna għaż-żona euro mod partikolari din l-agenda ser tkun imsaħħa iktar meta task force tagħmel l-aħħar rapport tagħha il kunsill Ewropew ix-xahar ittieħel u fl-aħħar il-kwistjoni tar-Roma. Jiena sempliċement nixtieq ngħid punt wieħed il-Kummissjoni għandha responsabilità hawnhekk bħala il Guardian tal-Trattati u aħna ċari dwar ir responsabilitajiet tagħna. Aħna ser niddefendu il-liġi tal-komunità u l-valuri Ewropej. Għaldaqstant aħna eh, konna qed naħdmu biex eh, liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi eh, rispettata f'rigward ta' diskriminazzjoni, ecc. Aħna sewa sanna fi fażi tal-analiżi legali u spiss dawn l-analiżi ser jiġu eżaminati mill-kulleġġ innifsu. Iżda m'għandniex ninsew xi ħaġa li hija importanti ħafna u essenzjali parti minn din id-diskussjoni u din hija il- ir-rieda u xewqa tar-Roma u integrazzjoni aħjar. Aħna qed naraw kif ser nagħmlu follow-up ta' proposta ta' April biex naraw kif ser nużaw eh, il-fondi Ewropej u nintegraw iktar ir Roma. Aħna għamilna task force biex ikun nistgħu naraw kif nistgħu nieħdu passi meħtieġa għal iktar inklużjoni u task force se tintaqa' illum l-ewwel darba dal-għodu. U ser tagħti l-ewwel riżultati tagħha sal-aħħar ta' din is-sena. Naf li parlament irid jiġi eh, jinżamm informat fuq il-progress ta' dan ta' din task force. Biex nikkonkludi President il-Kunsill Ewropew għar kif ah, tkellem kif nistgħu nsaħħu eh, l-aġir tagħna esternament u internament biex ikollna riżultati aħjar ċittadini tagħna fuq is-suġġetti kollha istituzzjonijiet tal-Unjoni uraw li għet jaħdmu ħafna u intensament il komissjoni għet ħajt il qoddim biex fl flimkien ma' dan il-Parlament biex issaħħa dan ix-xogħol u biex tassigura eh, li l-politiċi tagħna eh, ikunu ta' suċċess. Grazzi. Vice President of European Commission. Grazzi lil Vice President tal-Kommissjoni Ewropea sa fissem il-gruppi politiki. Il-President tal-IPP, il-Sur Joseph Dole. President Sefcovic. President Buzek, President Van Rompuy, Sur Shevchovic, aħna għedin nħarsu pala konsil lejn rabtiet fiħdan l-Unjoni. Iżda l-opinjoni pubblika u kol edha t-isu kol id-dibattitu dwar il-Roms. Jiena xtaqt intenim il-ġdid il-pozizjoni tal-grupp tiegħi dwar dan l-ewwel kull stat membru jrid jirrispetta id-dritt Ewropew u l-Kummissjoni trid tħares it-trattati u għall it tiżgura li dana qed iseħħ fuq bażi imparzjali l-istati kollha huma indaqs din il-liġi. U għalhekk aħna b'saħħitna bħala unjoni U għalhekk eh, aħna għandna nistennew spjegazzjoni eh, minn Franza dwar deċiżjonijiet tagħha dwar miżuri. U aħna ċerti li Franza se tagħti t-tweġibiet kif suppost. Mbagħad li PP eh, u ma tistax u kol taċetta il-lingwaċ li intuża f'din is-sitwazzjoni U kol irridu nqisu responsabiltajiet u kol eh, minnaħat tal-Unjoni Ewropea. Aħna nittamaw illi s-serenità u l-rispett reċiproku ikomplu għaddejjin fir-relazzjonijiet tagħna bejn l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-ħanet mill-ġdid, il-grupp tiegħi kol jitlob għal definizzjoni u introduzzjoni ta' soluzzjonijiet komunitarja l-integrazzjoni tal-minoritajiet kollha fl-Ewropa. Għaliex kif nafu il-kriżi attwali u ritna illi għandna nuqqas hemm eh, nuqqas ta' rabta bejn dawn il-popli u il-pajjiżi fejn jinsabu. Allura, sinjuri, jekk iċ-ċittadini tagħna tassew jixtiequ li jkollhom dawn id-drittijiet huma jridu jirrispettaw id-dmirijiet tagħhom. Iva, għandna il-Moviment Ħieles dan huwa dritt u l-Parlament talab din il-ħaġa għal kemm il-darba. Iżda veru kol li aħna irridu nirrispettaw il-liġi, nintegraw fil-post fejn nejxu, nibatu tfaltana l-iskola u nizguraw il-drittijiet ta' oħrajn u kol huma rispettati. Dawn huma dmirijiet, ħadd ma jista' jaħrab minnhom dawn. U allura din hija s-sitwazzjoni, din hija l-pożizzjoni tal-IPP għabbażi ta' prinċipi u valuri dawn imorru li lin kritika ta' parti oħra li jiena rajt eh, illi xuħut immiraw lejn il-partijiet interessati. Jiena għandi ftit minuti għad dispozizjoni tiegħi biex eh, nitkellem dwar żewġ kwistjonijiet oħra diskussi fil-Kunsill il-ġimgħa l-oħra, il-governanza ekonomika u rwol tagħna fix-xena dinija. Fuq l-aħħar punt, kif nistgħu naċċettaw illi aħna bħala Ewropa fuq quddiem fid-dinja forsi l-aktar rispettati għal dak li għandu x'jaqsam eh, rispett ta' drittijiet umani, iżda fl-istess waqt aħna m'għandniex aktar s saħħa fuq livell dini. Aħna eh, nappoġġaw bisħieħ il-Palestina illi mhijiex hemmhekk fuq il-mejda ta' negozjati allura irridu naraw li din hija xi ħaġa li tinbidel. Il-konklużjonijiet tal kunsil naħseb jinkludu xi punti interessanti iżda neħtieġu din il-qabża ta' kwalità li tfisser li nħarsu mill-ġdid u nqisu mill-ġdid l-approċċ tagħna aħna rridu nifqu fl-imkien bħala korp wieħed u mhux bħala 27 stat membru bidja differenti. Iva, għandna bżonn il-metodu komunitarju u eh, sur President aħna qegħdin nafdaw fik fuq dan il-punt. Dan huwa l-unu kummet kif aħna bħala Unjoni Ewropea eh, niġu rikonoxxuti fuq il-livell dinji. Irridu hawnhekk noqogħdu attenti u allura l-servizz ta' azzjoni esterna huwa pass tajjeb il-qudiem. Bagħad nitkellem ukoll inqis il-risorsi finanzjarji anke għal dak li mid id-difiża. Irridu hemmhekk noqgħdu attenti kif nonfqu l-flus eh, biex bekk aħna nikbru kif suppost. U aħna l-badna l-bot u għalhekk jiena eh, ninkoraġġix l-istati membri li fix-xhur li ġejjin ikkomplu Eh, Jatwaw dawk il-punti li smajna fil-konklużjonijiet issa dwar il-governanza ekonomika. Il-grupp tiegħi waffan fur il-punti li u mit-task force Van Rumpoy u anki l-implementazzjoni tal-punti dwar il-patt ta' stabilità kabbir. Ridu nitalmu minn din il-kriżi finanzjarja u jeħtieġ illi tas tassew ninsew dawn l-illużjonijiet li kienu jiddominawna fil-passat. Irridu tassew nqisu iż-żewġ naħat tal-munita. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi il-President tal-PP, issa il-President tal-SND, Sir Martin Schulz. Grazie ħafna, President. Sur Van Rompuy, jena smajt eh, dak li intiet breqqa kbira U naħseb hawnhekk qegħdin isna ngħidu m'għandniex problemi fil-Kunsill biex inqastru dawn l-affarijiet kollha. Jiena ma kontx hemmhekk, inti kont hemmhekk, inti rajt id-dibattitu, kont preżenti għad-dibattitu, iżda jiena minn naħa tiegħi. Jiena smajt mod ieħor dwar il-laqgħa tal-Kunsill. Ġifieri smajt affarijiet differenti milli semmajt in-nanti. Ġifiri li maħniġ għedin naffaċċaw realtajiet Ewropeja li l-erba eh, drittijiet fundamentali li semmew fil-Maastricht, ġifiri il-moviment ta' prodotti, servizzi eh, u ta' ċittadini, jina jidir li il-moviment ħiles tal-persuni dana irrit eh, jirċivi l-istess trattament, jitqis l-istess mod bħal moviment ħieles ta' kapital għalix forsi xi kultant naħsbu il-moviment ħieles ta' kapitali u ta' persuni, konna naħsbu li forsi dawn li mandat fih dan l-Unjoni Ewropea. Iżda inti semmejt xi ħaġa, però ma semmejtix fid-dettall. Aħna bħalissa dejjem minn proċess fejn eh, l-istituzzjonijiet qegħdin jiġġieldu għal pożizzjonijiet tagħhom ta' seta' u Inti qed tirrepreżenta istituzzjoni ġdida il-Kunsill Ewropew ta' Stati ta', ta, Kapit ta' Statu ta' Gvern u din l-istituzzjoni qed tipprova tiggarantixxi il pożizzjoni tagħha ta' poter. Mhix ħaġa unika din, istituzzjonijiet oħra qed jagħmlu l-istess ħaġa iżda hawnhekk għandna periklu kbir. Wara fil-proċess ta' wara Lisbona, Kaħna nqisu s-setat li ġew trasferiti eh, mit-trattat għall istituzzjonijiet tal-komunità, dawn is-setat jinkludu approvazzjoni li trid tagħti l-Kunsill. U din hija xaġa li jiena semmejt darb'oħra fejn qed nitkellem dwar eh, gvern eh, li jagħti direzzjoni għaliex inti Jekk inti tqis linji ta' politika internazzjonali ta' diplomazija u ta' kummerċ eh, internazzjonali, meta titkellem dwar stqarrijiet uniformi tal-Unjoni Ewropea u azzjoni uniformi minn l-Unjoni Ewropea, iżda fl-istess waqt ngħidu illi dejjem jekk dana jaqbel mal-politika nazzjonali tiegħi, eh, allura għax dana jista' mbagħad joħloq problemi lura f'pajjiżi, Eh, Allura, eh, nafu esattament xe ċiġi fl-Unjoni Ewropea. U minix qed nirreferi għal gvern wieħed partikolari, l-IPP għandu l-iktar gvernijiet palissa, iżda s-soċjalisti wkoll għandhom gvernijiet fil-poter għal minix qed nipprova hawnhekk nagħmel punt ta' ideoloġija hawnhekk, qed nipprova nagħmel wieħed istituzzjonali Allora l-periklu istituzzjonali huwa eh, periklu li qed jpoġġi l-Ewropa kollha kemm friskju. Allura il-Parlament Ewropew u għalhekk jiena hawnhekk qed insejjaħ li gruppi politiċi kollha sabiex aħna bħala parlament nitolbu metodu komunitarju li jitkellem dwar twettiq tal-metodu komunitarju meta niġu għas-soluzzjoni ta' problemi. Aħna nixtiequ li dan isseħ fuq livell Ewropew fil-komunità, bil-mod, bil-mezz ta' komunità. Immaġinaw, jekk aħna jkollna qoddimna problema eh, li aħna ma nistawx forsi eh, nsibu soluzzjoni għaliha, eh, irridu naraw kif aħna frimkien naffrontawa, per eżempju bidla fil-klima, din tista' tissolva fuq il-livell tal-Stat membru waħdu le ma jistawx. Kummerċ, problema ta' kummerċ, din nistaw nittrattawha pala stat membru. Un batanna u kol Għonek fl-Europa għanna 500 miljon persuna, għanna 27 stat membru, għanna l-ekonomija li huma mħalta, u kombinati iżda jekk e, pajjiżi individwali jippruvaw jitrattaw dawn il-problemi weħedhom, ma nasibx li ċ-Ċiniżi mbagħad min-naħa tagħhom ikunu impressjonati b'din l-imġiba. Allura għandna bżonn dan il-metodu ta' komunità. U naħseb allura huwa x-xogħol ta' dan il-Parlament li dan il-metodu komunitarju tassew jibda jaħdem. Meta s-Sur Barroso għamel kontribuzzjoni tiegħu dwar kwistjoni tar Roma, s-Sur Barroso wera li kun lest li jiġġielet. Irridu nsibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. U dana namluħ eh, fil-mod kif dejjem edna li għanna namlu. Qed nitkellmu dwar dinjità umana. Din dan huwa prinċipju essenzjali Umbat meta nitkellmu wkoll dwar perspettivi finanzjarji, l-istrateġija trid ovvjament mbagħad se iltaqa' ukoll eh, ma' resistenza minħata dan il-Parlament. Grazzi, jgħid il-President. Eh, Sur Schulz, mistoqsija lilek jgħid il-President. Taqbel, President. Eh, taqbel li kollok mistoqsija? Iva tajjeb. Signora Morgaj. Sur Schulz kif jista l-idejat, l-opinjonijiet ta' ċittadini fl-istati membri tagħna fuq livell domestiku, kif eh, jistgħu jiġu mwarba? Kif dana jorbot fl-opinjoni tiegħek ma l-idejat fundamentali ta' demokrazija? Li deċiżjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea minn individwi li mhumiex eletti, kif dawn jise kollhom aktar saħħa mill-dritt ta' ċittadina. Seb mistoqsija sempliċi din. Mr. President Schulz. Sir Schulz. Fajata eh, <clears throat> kollegi, jira. Onorevoli kollega, kull stat fejn hemm stat ta' dritt għandu dmir li jiżgura li l-liġi tiġi forzata. Allora, jiena naqbel ma dawk li għajdu li jekk kazijiet individwali fejn eh, ċittadini li minn fejn eh, u ma jgħixu jekk hemm il-problemi fid dan stat membru ta' dan kollu u ma l-istituzzjonijiet u l-autoritajiet li trattaw dan problemi u jekk qed nitkellmu dwar liġi kriminali tiġi applikata allura huma jridu ovvjament iħallsu għal dan iżda jridu nqisu wkoll il-kuntest Ewropew għaliex il-liġi tal-Unjoni Ewropea trid tiġi aċċettata mill-Istati membri u trid tiġi imwettqa u forzata u eżattament dan aħna qegħdin nitolbu hawnhekk fil-każ tar-Roma m'għandniex qed nitolbu għal iktar. Issa is-sur Guy Verhofstadt fisem il-Liberali. Grazzi ħafna, President, grazzi l-President Van Rompuy għal dan ir-rapport dwar dan il-Kunsill importanti u qabel xejn xtaqt nibda Bl-aħħar parti tal interventija tiegħek fil jiġifieri kussjoni tal tar-Roma, jiena nishtaj, nixtieq ngħid mod ċar u anki personalment lil kollega tiegħi mill Pipi li dwar din il-kwistjoni Surdol, il-Kummissjoni ħadet azzjoni bl-aqwa mod. U nix nikkritikaw il-Kommissjoni, irridu nejnuwom din il-ġlida naħseb u nitlob il-Kommissjoni sabiex zom il-pożizzjoni tagħha għaliex din hija kwistjoni essenzjali din li għandna qudiemna. Jiena naħseb illi il-valuri huma importanti daqs ir-regoli ta' tas-swieq l-Unjoni Ewropea huwa importanti u importanti li kulħadd ukoll jaraf illi il-Kummissjoni qed titratta l-Istati membri kollha indaqs dawk żgħar u dawk kbar dwar valuri m'hemmx differenza bejn iż-żgħar u l-kbar. Dawn irridu japplikaw l-istess liġijiet. Allura, sfortunatament, veru li dan is-summit Ewropew forsi eh, eh, kellu ovvjament ħafna x'jagħmel minħabba din kwistjoni partikolari za din hija l-politika. U ħafna drabi din din tiġi ta' spiss u ħasra din għaliex ċertament fuq il-kwistjoni ta' governance ekonomika eh, eh, m'għandniex nix xinxin il-fosis kollegi għaliex ovvjament eh, ma rridux insibu ruħna u dim kriżi ġdida mingħajr dawn lodot ġodda dwar il-governanza ekonomika. Għaliex nafu li aħna s-sistema tagħna ma sax taħdem mingħajr ma jkollna dan il-pilastru ekonomiku u jekk inti tara il-differenzi bejn rati ta' interessi għadhom differenti u allura jeħtieġ malar kemm jista' jkun pakkett qudiemna dwar il-governanza ekonomika u nittama illi il-Kummissjoni kif weditna eh, se tkompli fuq dan kif, weditna fid-29 ta' Settembru. U dan il-pakkett irid iwieġeb għal tliet kondizzjonijiet l-ewwel net, Sur President, Eh, inti dejjem għed illi aħna hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu bis dwar sorveljanza fiskali, iżda wkoll irdu intejbu s-sorveljanza eh, makroekonomika għaliex eh, m'aħniex qed nitkelmu biss dwar il-patta stabilitat u tkabbir, qed nitkellmu wkoll dwar l-istat tal-ekonomija fil-pajjiżi. Umbat, it-tieni kondizzjoni, il-pakkett fiħ sanzjonijiet effettivi u jiena naħseb li l-aqwa mod kif nagħmlu hekk huwa li jkun sanzjonijiet progressivi umbat, ikonna taħlita ta' pejjini eh, finanzjari u pini oħrajn mhux għażla bejn it nejn iżda taħlita ta' żewġ affarijiet. Umbat, punti ieħor illi ċerti każi dan jista' jfisser illi drittijiet ta' votazzjoni jiġu sospiżi għal dawk illi qegħdin jiksru regoli. Biex ek jiġri fil ħajja ta' kullum u l-ekk jgħamdu jiġri wkoll fil ħajja politika jkolli ngħid. Umbagħad fl ħarnet kondizjoni kundizzjoni oħra fl-opinjoni tiegħi i li eh, Ovvjament, irrid nirdu jkunu fidejn l-ICB u l kummissjoni din xaġa li diġa semmejt, il sovjenza me stati membri ma taħdimx, ma ħadmitx bit-trattat tal-Lisbona din il-ħaġa ma ħadmitx mill-patt ta' stabilità u mhix se taħdem lanqas fil ġejjini Din rajnija b'Ġermanja Franza ma kinux qed japplikaw il-patt ta' stabilità u tkabbir fil-2005 u sempliċement bidlu l-patt imbagħad u dan jiġri wkoll fil-ġejjeni. Allura rrid nirdu għandhom ikunu fi dan il-Kummissjoni nittama li fid-29 ta' Settembru kifet eh, u għabbazi ta' xol fit-task force ikonna pakket kredibli d-dimna eh, u anki fuq qoddim il-Parlament u l-Kunsill. Grazzi għal kommenti tijak, Signora Holmes, għal eh, ħodor jek Grazzi, Sir President. President Van Rompuy, grazzi għal rapport tijak fuq il-laqa għolja, fuq il-laqa tal-Konsil. Jiena kelli dan il-privileġġ li nisma dan il-rapport diversi okkazjonijiet, il-rapport pubbliku li na tata dan din il-laqa għolja waslet li għall-opinjoni li intkom qed f'galassija kompletament differenti. Jiena kelli xi aspettattivi minn min illi um, uh, il-kapitalistati il u l-autoritajt kollha illi jiltaqaw um, fi Brussell um, fi żminijiet ta' kriżi u li um, iwettqu iżjed. Jiena smajt fuq il-suċċessi tal-laqat li kelkom u intkom qed diskrivu hekk, iżda jiena naħseb illi fallejtu naw. Naħseb illi għandek responsabiltajiet fir-rol tiegħek bħala l-President tal konsil Naħseb li huwa importanti li dan it-task force isib mod biex naħorġu kif kif naħorġu mill-kriżi ekonomika u anki lejn il-gvernanza ekonomika tajba tal-gvernijiet naħseb li għandkom tħarsu ta, sawlej r rwol tagħkom nixtieq nisma' mill-Kummissjoni wkoll. U smajt li l-Kummissjoni adottat approċ fejn qed jirrifjutaw jitħlu eh, f'xi tilwim eh, basat fuq il-poter bejn l-istati membri u um, u jingħad nilqa' dan. Iżda naħseb li għandkom konċentrazzjoni ossessiva fuq is-sanzjonijiet u nispera li di se, se tispiċċaw ikonna approċċiżiet pożittiv. Ma tkunx bażi għal dan. Naħseb li l-pożizzjoni bħalissa hija li l-Istati membri jaqblu illi għanna bżon namlu progress. U għanna bżon ta' iżjed gvernanza Ewropea, għanna bżon ta' proċiżiet kostruttiv, iżjed milli um, namlu li għamilna progress fi żminijiet ta' kriżi serja meta ma minnix progress. Nasab li qed tagħmlu ħsara hawnhekk għandkom responsabilità enormi hawnhekk biex eh, tippreżenta profil ta' politika Ewropea qudiem il-pubbliku kollu. Għandkom sfida diffiċli hawnhekk u jidher biċ-ċar u der biċ-ċar um, Iżda naħseb li għandkom responsabilità serja hawnhekk u għandkom tagħmlu kontributi żiet serju għal politika Ewropea. Issa fil-gwar tar-Roma jiena ma naqbilx u se niġa l għal darb'oħra. Ma naħsibx li ehm, dina kienet il-politika ta' s-Sinjura Redding, iżda naħseb li l-Franċiżi għandhom jagħmlu dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni tagħhom il għaliex ma kienux qed jgħidu l-verità l-Kummissjoni Ewropea. Ma naħsibx li di tiġġustifika ehm, il-pożizzjoni ta' signora Redding jew anki tiegħi. Naħseb li dik kienet l-aħjar kisba li nistgħu inwettqu fis-summit, jiġifieri li kollok eh, sur Barroso wara Signora Redding dina mish bizzejet. Naħseb li Signora Redding tatna ħafna fuq xiex nomodu naħseb li jina nsab imħazba imħafna ħafna insigurta fil-rigward finanzjari u ekonomika eh, fl-Unjoni Ewropea aħna mħazbin dwar il-faqar dwar il-futur. il faqar dwar il futur jina mħazba li il kapita tal-istat ġifiri Silva Berlusconi jew Nicolas Sarkozy jew l-oħrajn li huma il personagġi jew l-enin qed jiffokaw fuq il-problemi domestiċi tagħhom u qed jiprofaw jirżolvu dawn permezz tal-politika stretta ħafna fuq um, ehm, fis-fond internazzjonali uh, qed ikunu xenofobja hawnhekk qed eh, irrawmu l-insigurezza fost il-popolazzjoni tagħhom u jiena mħasba ħafna dwar dan, grazzi. Is-Sinjur Kirkhope, Sur President, nixtieq nisaq xi żewġ punti qabel ma nasal għal punt ewlieni tiegħi. L-ewwel qed nifraħ il-Kunsill billi jett jipprova jtejjeb il-gvernanza ekonomika fl europa u t-tin dwar ir-Roma nixtieq nagħmilha ċara ċar li inna ehm, ninsistu biex konna dikerazzjoni ċara mill-Kummissjoni u sakemm niksbu dan għanna nimponu ma nasibx li għanna namlu pressjoni fuq il-Franċiż, fuq il-Franċiżi għax Dana mux sejan fl-Europa. Nishtiq nitkellem dwar dikjarzjoni dwar il-Pakistan eh, mill-li huwa fil-Commonwealth u li huwa li għat strateġiċu tal-Unjoni Ewropea aħna nilqaw il-progress li saru u qed nieħdu pjaċir il-Kunsill qabel dwar pakket tal-miżuri għal il-kupru tal-Pakistan u għall-iżvilupp fil- fil-futur l-għajnuna l-iżvilupp fil-Pakistan kif ukoll għal postijiet oħra huwa u meħtieġ il-Renju Unit huwa gburi li se se jonfoq punt seba' fil-mija tal-GNI sal-2013. Iva, Sur Scholz, eh, għanna l-konservativi u liberali li jattjaħnu fl-imkien fil-gvern eh, fil-Renju Unit. Iżda, fit-tul eh, tal- gvern li jett għadwet jizvilup, il-pajizi li għadwet jizviluppaw, um, se, se se jidependu minna u koll għandhom zon is-swi, għacċessa swi, specialment fil-Unjoni Ewropea dan għal pass il-qoddim jena jiddispjaċini li se jkonna skadenzi iżjed mill-li jkonna regola għonek. Iżda, is-sejħa biex nistabilixxu sħubija u l-enija bejn l-Unjoni Ewropea u U Pakistan kienet um, waħda koraġuża mill-propożizzjoni koraġuża minn David Cameron um, ħdimna um, fuq dam mill mil u kol Jiena qed nibża illi l-bżonn li nnieħdu in konsiderazzjoni sensitavijiet um, industrial, industrial, industrijali se wassal biex imwaqqaw dik il-miżura. Mannix namlu għek eh, l-poplu tal-Pakistan se tkun um, tal-mistħija aħna fil-grupp tijaj sen zomu għajnejna fuq dan biex nizguraw li l-ambizjoni ta' dikjerazzjoni ma titwaqqax minħabba xi protezzjonizmu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jgħid il-President Is-Sur Patrick Leħjarik issa. Għaxelluk unit. Grazzi. Sir President, kollegi. Il-medja u rrid biss il-kontroversja tal-President Franċis kontra Komissjoni eh, fid-diviża kontra il kaccia kontra eh, kaċċa tar-Roms id-drittijiet tal-bnedmin F'dan ir-rigward il-gvern Franċiż oħrajn ukoll għandhom iwaqfu it-tkeċċija tagħhom bl-istess mod it-talba f'rigward tad-direttiva tal-returns li jintbatu lura kif ukoll il-ftehim dwar is-ħubija f'rigward tal-rifuġati minn Pakistan li dawna jintbatu lura għandhom ehm, jispiċċaw x'miżuri għandek eh, bissibek tieħu, Sur President, biex eh, noħorġu l-popolazzjoni mill-miżerja tagħhom, il-politika kontra l-migrazzjoni twaqqa l-influenza politika u morali u eh, morali li l-Europa tista' jista' jkollha fid-dinja. Il-populizmu qed iwaqqa l-politika qed irrawwem il-xenofobja. iż xenofobja il u qed l lura għal din is-sitwazzjoni mhux tolerabbli. Għal darboħra laqna konklużjonijiet li huma sfavorevoli għal lejn l-Ewropa stess u lejn iċ-ċittadini tagħha stess. Id-dinja qed tidħol fi kriżi Minħabba l-ultraliberalizmu, inti fit-testijaj tiegħek titkellem dwar il-ftemiet kummerċali ambizjużi, trid tibni s-suq trid eh, tal-linja l-istandards ma' dawk fl-Istati Uniti. Sur President, is-servjanzja lill-Istati Uniti se se waqqa, se twaqqa lill-Ewropa. Jett titkellem dwar orjentazzjoni strategiċa ċara fuq xi qed titkellem hawnhekk skont il-xellu kunit fl-Ewropa, aħna nemnu illi politika tajba tiġġieled kontra l-faqar il-ġuħ il-dejn um, għanna jkonna politika u paċi. Għanna jkonna vigilanza u naħdmu biex dan din il-qawlja tkun ta' suċċess Inti xbiħsibek tamel biex tmur li len minn dan, iżjed minn dan il-test dajjef li għandek biex ikonna suċċess anki fi Palesti bejn Palestina ma tkellimx dwar eh, Ġerusalem pala kapitali ma titkellem xej dwar il-settlements um, ehm, Israeljani tkellimt ukoll dwar is-semestri Ewropej, sorveljanza u l-sanzjonijiet kontra l-Istati membri. Il għaliex qed naħdbu l-fatt li d-debiti tal-Istati membri zdidu mhux minħabba l-infiq soċjali iżda minħabba l-appoġġ illi għandna l-poter tal-flus il-proġetti agrikoli u industrijali għandhom jiġu investi biex nappoġġaw l-impiegi fuq li ma bażi se timplementa dawn is-sanzjonijiet li se se jaggravaw iżjed is-sitwazzjoni fl-istati membri u ta' ċittadini tagħna. Um, din hija s-sena kontra l-faqar fl-Ewropa. Lima dispożizzjonijiet se, se tintroduċu. Grazzi. Issa demokrazija, Sinja Tsavela. Sur President, fi gwad Roma, jena ma' sibx li l-problema hija tkeċċija minn Franza, naħseb li l-problema hija l-kondizjonijiet inumani um, kifet jgħixu r-Roma fil-bicċa kbira tal-pajizi fl-Europa fil-fat. Minflok ma' nikkundannawhom aħna hawnhekk għanna nissuġġerixxu li dawna ir-Roma hija minoranza f'kull pajjiż fl-Ewropa u għanna jkollna program jew pjan ehm, għall-Ewropa um, kollha. Ġewwa l-qafas tal-isklużjoni Ewropea soċjali il-kondizjonijiet um, il ehm, kif qed jgħixu ir-Roma huma il-kwistjonijiet ewlenija hawnhekk fil tal-konklużjonijiet mill-laqgħa tal-Kunsill tkellimt dwar l-interessi lej xulxin fir-rigward tal-negozju tal, tal estern, ċina għanda għanda eh, u l-investiment fl-Europa. Naħseb illi din l-alleanza se tkun interessanti ħafna u bekk minħabba il-summit li se jisir bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina x'se tagħmlu dwar l-ixkil li qed jitpoġġew mill-Unjoni Ewropea fir-rigward taċ-Ċina minħabba l-drittijiet tal-bnedmin u anke minħabba r-rabtiet mal-Iran. Grazzi Sinjura Vajn Haneba, Sur Van Haneba. Grazzi, Sur President, l-agenda tal-Olja tal-Europa tal-ġimgħa l-oħra twaqqat minħabba il-situazzjoni eh, politika u ridikola minħabba dikjerazzjoni li tħarġet eh, mill-Komissarju Redding minħabba Roma. L-Istati membri għandhom drittijiet, għandhom ukoll responsabilta biex iwieġbu għall-attivitajiet mhux aċċettabbli bħal pereżempju ix-xogħol eh, ta' tfal għandhom dover illi jiproteġu il-ċittadini tagħhom. Jekk minn se tħallihom jaħdmu f'din is-sitwazzjoni fir-rigward tar-Roma naħseb illi għandek tmur lura tħarsej pożizzjoni tiegħek sew. President Van Rompuy dak li intqal fil-fatt ma qal xejn Nasab li ma kien ċar xej, et nitkelmu dwar kontribut dajef ħafna li d-dibattitu jiena nista' ngħid biss u hija ħaġa stramba dan li grazzi lil Franza u lil Italja in partikolari rajna fil-laqa olja Ewropea ir-tweġiba ta' dawn li mhumiex eletti um, illi jiet imexxu l-Unjoni Ewropea. Grazzi um, jgħid il-President eh, l-President tal-Kunsill u naħseb illi tixtieq tirrispondi u xek. Grazzi. Grazzi. Mela, kelma jew nejbis biex imwieġeb għal punti li tres u waqt dan id-dibattitu. Um, modi differenti biex nippreżentaw il-fatti wieħed jista' biss iżommu qudiem għajnejh il-perċezzjonijiet jew jew jifhem ir-realtà tas-sitwazzjoni. Jiena nixtieq niffoka fuq ir-realtà u fuq il-fatti iżjed milli um, nissaħħar minn perċezzjonijiet. Jiena nixtieq inħares lejn l-aħħar minn xhur fej rajna l-Komissjoni ġdida, istituzzjonijiet ġodda li twaqfu mill-midħul fis-seħ tal-Trattat tal-Lisbona. Kenna f'temiet li l-ħakna dwar is-sorveljanza finanzjarja li kienet importanti ħafna u dan wassal li iżjed kooperazzjoni ma'kom u mal-Parlament ehm, fil-Parlament Ewropew. Wara ħafna negozjati twal Irnexxinna wkoll nilħqu ftehim dwar eh, servizzi esterni ta' eh, azzjonijiet esterni dan huwa Ministeru ġdid għall-Unjoni Ewropea dawn huma żewġ um, kisbiet ewlenin ma nistax eh, nisħaq wis fuq l-importanza ta' dawn u dwar l-arkitettura tal-Unjoni Ewropea li aħna nibnu nibnuha bil-mod il-mod. Ftemna wkoll dwar pakkett kbir biex najnu l Greċa biex Greċa tibqa ehm, ħajja. ja, huwa proġett ambizzjuż għal riforma ekonomika u dina titol fis mod um, gradwalment minkejja il-diffikultajiet li l-gvern qed jiffaċċa. Kena pakketta 750 biljun euro eh, bħalajnuna finanzjarja um, biss jekk hemm bżonn dan il-pakket. Dan huwa provizzorju ovvjament. U bekk tajna iżjed aspettattivi pożittivi għal għatkabbir ekonomiku. U għalhekk qed jiseħħu bidliet ekonomiċi fil-pajis u barra l-pajis u problemi ekonomiċi li affliġġew diversi pajjiżi fl-Ewropa ma ġewx eh, risoluti daqskemm xtaqna mingħajr pressjoni fil-fatt wettaqna d minħabba pressjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Is-27 pajjiż ftemu dwar sanzjonijiet fil-rigward tal-Iran, eh, dan ma, ma kienx meħud pala ovvja minn qabel eh, ftemna dwar kwistjonijiet oħra, riżoluzzjoni fil-gwar tas Serbja u tal-Kosovo u dialogu ma' dawn il-pajjiżi tafu illi ħames pajjiżi um, fl-Ewropa ma mhumiex qed jarfu l-Kosovo u dan huwa essenzjali għal stabilità fil-reġjun dan huwa pass il-qoddim dan huwa importanti għal futur tal-Unjoni Ewropea ftemna wkoll mal-Koreani fil-gwar ta' kwistjonijiet um, ta' kummerċ u ekonomiċi u relazzjonijiet um, ekonomiċi u ta' beħ ta' negozju ma', ma Pakistan. Kenna approċ ftemna dwar approċ dwar il van nofsani fl-2009 il-ħakna pozizjoni dwar kwistjoni l-iżjed eh, post l-iżjed diffiċli wieħed mill-iżjed diffiċli fid-dinja jiġri l-van nofsani. U anki kellna l-pożizzjoni ta' kwartett xiftit tajjem ilu. Għalhekk għamilna passi kbar il qoddim din hija r-realtà dawn huma l-kisbit tagħna u nixtieq li tiġġudikawni fuq dawn. Fil-gwar ta' task force, għalu li aħna qed naħtbu bil-mod wis, aħna maħniex qed naħdmu bil-mod. Bdejna biss f'Mejju, issa f f'Settembru biss. Min Mejju għal Settembru għamilna passi kbar il-qoddim fil f F'Diċembru illi suppost kien il temmejna il-mandat tagħna eh, f'Diċembru fil-fatt spiċċajna f'Ottubru jiena se niġi lura biex nitkellem dwar il-passi kbar illi ħadu eh, fit-task force. Aħna m'għandniex problemi bejnietna naħdmu flimkien għandna impenn biex niksbu ir-riżultati u mhux naqgħu eh, fit-tilwim u ġlied istituzzjonali. Firgwar ta' Roma, jiena se nerġa' nten il-ħames punti li l-Kunsill Ewropew laħaq ftehim dwarhom il-konklużjonijiet mhumiex uffiċjali, però l-ħaqna ftehim u konsensus fuq ħames punti u se jkollna stħarriġ illi se jsir taħt il-Kummissjoni. U mbagħad eh, tista' twasla l-konklużjonijiet tagħkom wara li toħroġ id-deċiżjoni minnhom l-Unjoni jiena wassalt l-opinjoni tagħkom illi tixtiequ illi dan ix-xogħol isir u illi tixtiequ li jkun hemm integrazzjoni aħjar tal-minoranzi fl-Unjoni Ewropea. Jiena se nitkellem issa fil-Olandiż ehm, illi hija lingwa ta' minoranza kollegi Naħseb illi il-riżultati tal-ewwel xhur tax-xogħol tagħna huwa wieħed pożittiv um, huma pożittivi minkejja diffikultajiet li konna niffaċċaw aħna ma konniex qed nippreżumu li se konna kabir ekonomiku daqshekk malajr. Huwa fraġli iżda qed naraw li hemm tkabbir ekonomiku. Jina ċert illi xi ftit ta' ilu ma konniex naċċettaw jew naħsbu li se jkun hemm tkabbir ta' u punt fil-Mija. Kulħadd kienet jgħid 1.5%. Eh, Ħadd ma kienet jemmen li seta' kien hemm dan il-kabir f'numru ta' pajjiżi kien hemm eh, ċirkostanzi diffiċli ħafna fejn implementajna eh, programmi ta' riform Ma, u kienem ħafna diversi persuni li ħadmu lejn il-ġestjoni ekonomiku fl-Europa. Iċ-ċirkostanzi huma diffiċli, kena problemi fil-suq ta' xogħol u anki f'posti fuq sma oħra. Iżda s-sitwazzjoni hija ħjar minħabba l-isforzi tagħna. Iżda ma temmejniex l-isforz tagħna hemm ħafna ċittadini Ewropej illi se jħarsu lejn ix-xogħol tagħna u mhumiex eh, mhux se jistennew illi qed se noqogħdu niġġieldu fuq il-metodi ta' kif eh, se naħdmu iċ-ċittadini se jħarsu lejn riżultati tagħna fit-termini reali u ma jridu prospetti reali għat kabbir għat titjib fil-komunità Ewropea u bekk se nilħu se niksbu iżjed appoġġ miċ ċittadini Ewropej. U bekk ikonna eh, kontribut ikbar lejn it-kabbir ekonomiku jiena se eh, nixtieq li kulħadd jiġġudikawni mill-fatti u mir-realtajiet mhux mill-perċezzjonijiet jiena nixtieq li tħarsu lejn il-kisbiet f'dawn l-aħħar 8 xhur fejħdimna naħseb li qed nimxu fid-direzzjoni x-xirqa u nittamaw li nkomplu naħdmu hekk fil-ġejjeni. Grazzi. Tevtovic. Mr. President, just a quick reaction to the statements of uh, political leaders. The, it's first. Grazzi, l-ewwel net il-kwistjoni tar-Roma. Jiena nixtieq nasigura dan il-Parlament li l-Kummissjoni ser tagħmel akkola li tista' l-ewwel nett permezz ta' analiżi legali tas-sitwazzjoni u t-tieni grazzi għall appoġġ tal-integrazzjoni tar-Roma. Aħna nafu li konna nitolbu l-soluzzjonijiet Ewropej ħafna ħafna żmien, Kummissjoni għamlet ħafna xogħol mal-Presidenza Spanjola, organizzajna summit speċjali ministerjali ġewwa Kordoba u aħna konna nafu li ma kien hemmx attendenza kbira ħafna mal-daqstant. Nieħu din l-opportunità biex nerġgħu nibdew mill-ġdid il-proċess kollu u naraw kif nistgħu nużaw riżorsi tagħna, sorsi tagħna Eh, għal-futur, għalli xuwa ċar li għanna bżon ta' konsens Ewropew. Irdu l-appoċ l-impent l-istituzzjonijiet Ewropej fuq eh, u l-autoritajiet nazjonali u lokali ta' soċjetà ċivili u rridu nġbdu ħabel wieħed biex bekk inkunu nistaw nieħdu approċ, approċ tajjeb eh, għall għajruna tar-Roma ġew l-Ewropa fir-rigward tal- Eh, governanza ekonomika. Jien nixtieq nassigura li l-mexxija politiċi tagħna li proposti tagħna se jindirizzaw kwistjonijiet ta' żbilanċi makroekonomiċi permezz ta' aktar eh, sorveljanza se jinsaħħu il fiscal frameworks u ser nippruvaw li jkun hemm iktar tisħiħ u tkabbil permezz ta' eh, sostenibilità u nagħtu iktar attenzjoni għall prevenzjoni. Għal-estant aħna il-kor flimkien ser niproponu fid-29 ta' settembru il-pakket ta' għamis proposti għal regolamentazzjoni u waħda għal direttiva. U jiena naħseb li prioritajiet li ġew msemmija mill-mexija politiċi ser jiġu riflessi fil-pakket tal-proposti li ser jiġu prezentati lilkom dal-waqt. Rigward tal-Pakistan, jiena naħseb li għamilna ħafna Naħseb li sirna il-kontributuri ewlenin għal Pakistan, naħseb li r-rwol tagħna u rikonoxxut ħafna iżda huwa ċar li kien biss l-ewwel passi ta' kif ngħinu lil Pakistan irridu ninvolvu ruħna iktar irridu kunu iktar konsistenti u rridu naqdu l-għajnuna umanitarja ma l-għajnuna tal-iżvilupp u ma t-tip tal-aċċess eh, tal-kummerċ tal-prodotti tal-Pakistan ġewwa l-issu Ewropew. Dak li ser nagħmlu issa huma il-miżuri li għandna nieħdu malar kemm jista' jkun u għal daqstant iridu nkunu kompatibbli ma' regoli ta' WTO u għandna bżonn tal-appoġġ għall imsieħba ta' WTO tagħna. Aħna rridu nsibu mezzi wkoll ta' kif nikkreaw nevalwaw il-ġibilità tal-Pakistan għal l-2014 u din tkun miżura fuq meta twila ta' żmien għaliex u naħseb li tgħin il-Pakistan tgħin il-Pakistan u tgħin ukoll fir-kupru maġġel u ta' suċċess. Fir-rigward tal-vat nofsani jiena naħseb li u konnoxxuta hawnhekk din il-Kamra fil-Kunsill Ewropew u fil-Kummissjoni li hija importanti ħafna eh, priorità importanti ħafna fuq il-xena globali politika. Jiena nixtieq nassigurakom kollha li l-Baronessa Ashton hija involuta ħafna f'dan il-proċess hija qed eh, tinforma regolarment il-kulleġġ dwar kif nistgħu eh, nikkooperaw eh, aħjar fil-futur u hija f'kuntatt mal-mexxija kollha f'dan il-proċess. Is-sur dol qal li Il-fatt li naġu dan il-proċess huwa importanti ħafna, essenzjali, u jina nista' ngħidilkom li aħna ser nagħmlu da kollu nistgħu biex eh, konna l-wol eh, importanti ħafna f'din il-kwistjoni. Grazzi ħafna jgħid il-President. Kellima oħrajn, eh, Sinjura Sur Ballet. Grazzi, President, l-odwa Tajba Sur Van Rompuy. Inti jed li ċittadini Ewropej qed jistennew riżultati jridu xi tip ta' perspettiva. U jien naħseb wieħed mill-kondizzjonijiet waħda mill-kondizzjonijiet hija li nitkellmu b'vuċi waħda mod partikolari rigward tas-summit li jmiss mal-Asja u mal-President Obama fil-ġimgħat li ġejjin. Jekk aħna tkellmu b'vuċi waħda ser nagħmlu differenza waħda mill-prijoritajiet tax-xhur li ġejjin hija l-kwistjoni tal-klima fl-Unjoni Ewropea aħna għandu jkollna l-kuraġġ li nippreżentaw proposti ġodda u nippreżentawhom. Aħna għandna nieħdu dan l-approċċ ta' Robin Hood fejn nistgħu nsiru Robin Hood ġodda permezz ta' transazzjoni finanzjarja ġdida. Hemm ukoll kwistjoni ta' li frankar tal-enerġija mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll fl-Afrika li xkulħadd naħseb li jaf ta' skemna nafu aħna li aħna għandna impenn li innaqsu eh, drastikament il-faqar ġewwa l-Afrika u biex ninvestu f'enerġija sostenibbli. Dan jista' jagħtina għodda biex inkunu nistgħu niksbu dan u ma naħsibx li għandna sempliċement inħallu eh, triq miftuħa għat-ċina u għall-Asja u maħna ma nagħmlu xejn. Naħseb li aħna segwejna Tri impeccabli, ħafna minnkom ma stennejtu xe dan se jiġi, iżda jiena naħseb li ċertu nies ikollhom jammettu li l-Unjoni Ewropea għamlet passi konsiderevoli l qoddi l-aħħar ftit xhur. Jiena naf li l-aħjar għadu jrid jiġi u għaldaqsant nispera li nkunu ta' suċċess. Grazzi, Sinjura Venerik da Kaiser. Minuta u nofs. Grazzi, President. Aħna qed nistennew kunsill fuq il-governanza ekonomika. Jiena nixtieq ngħid. Aħna nappoġġjaw il-kollega kemm performer fuq fi kontenut għaliex mhux dejjem nistgħu ngħidu li aħna mhux se nitgħallmu it-talima, aħna rridu niftakru li il-ġibtis bħal lut u bħal omosessuali bħal komunisti huma kienu uh, fil-kampijiet ġew meruda u sa minn dak iż-żmien minn hemm aħna iddeċidejna li mhux se nagħmlu iktar diskriminazzjoni għabbażi tar-razza. Aħna napprezzaw il-mod ta' kif eh, qed jiġu ehm, segwiti trattati Aħna nappoġġaw ukoll pajjiżi kbar u żgħar. Nixtiequ ngħidu li din perċezzjoni tal-emerġenza tan-nazzjonaliżmu hija xi ħaġa li personalment li dbeżani, kienet dbeżani jisna t-morru l-ura Aħna irridu nkunu konxi, konxi ta' dan għada. Dwar il-governanza ekonomika, Sir Van Rompuy jent kontattajt li task force et timxil l-qudin ser għana konklużjonijiet f'Ottubru jekk tippermettu li aħna ser ikonna mekkanizmi tal-monitoraġġ li ser jispettaw eh, l-ortodossija finanzjarji iżda mbagħad xi ngħidu dwar pensjonijiet l-att soċjali, parametri soċjali. Dan huwa fidejn l-istati membri il-grupp tiegħi iħoss li għandna naraw is-sorveljanza u fl-istess ħin nagħmlu stabilizzazzjoni tal-parametri soċjali għaliex inkella eh, l-Ewropa se tkun kontra ċ-ċittadini. Grazzi is-sur Lamsdorf żewġ minuti. Grazzi. President. Din kienet sessjoni tal-Kunsill li kienet tkopri il-politika barranija Nazzjonijiet Uniti, u għanżajna Nazzjonijiet Uniti, ċina, ovvjament intom għadkom rol importanti bħal Baronessa Ashton u hija ħasra li inti ma stax titkellem fil-qata tal-Nazzjonijiet Uniti. Naħseb li tridu tiddiskutu din fil- Eh, fid detal ħafna maċ-Ċiniżi għaliex l-Unjoni Ewropea għandha ħafna ħafna x'tagħmel biex tkun tista' tikseb eh, poter politiku ġdid. Ovvjament aħna għandna xi poter, iċ-ċittadini tagħna jafdawna fuq dan u jafdawna wkoll biex insolvu l-kriżi ekonomika iżda għandna l-bot ħafna biex ikollna eh, kunsens politiku qed li hemm konsens fuq it-task force dan ser jasal fit-8 ta' din il-ġimgħa għaliex fil-29 ta' Settembru aħna ser naraw jekk hemmx konsens ġenwin fuq il-proposti tal-Kummissjoni. Inti li ser ikun hemm avvots fis-27 inti tirrappreżenta u nispera li jkun hemm xi koerenza dwar dan kollu. Jiena eh, kuntent li inti titkellem bil-Blanandis u wkoll kuntent li inti titkellem dwar il-metodu tal-komunità. Eh, aħna rridu nassiguraw li s-semestru Ewropew isir realtà fuq il-politika fiskali, nitkellem dwar is-sanzjonijiet ehm, ma nafux eżattament xi tfisser dan, iżda ma nagħlem da konsens dwar dan. Il-verità ser tiġi stabilita fl-aħħar ta' xar. Is-Sur Schulz qal li aħna rridu nibnu fuq trattat ta' Lisbona. Punt deċisiv però huwa li l-Kunsill issa huwa istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ma nafux eżattament li xi tfisser fir-rigward sal self-awareness tintaqa' għamma l-istati membri rappresentanti l nazzjonali iżda ir-Renju Unit huwa każ partikolari eh, fejn rekomendazzjonijiet isiru fis-settur finanzjarju. Irrit ikun hemm l-interessi tal-komunità li jkunu iktar importanti l-interessi individwali tal-pajjiż. u segwa lura l-approċċ tal-Olanda u mhux dak tar-Renju Unit. Grazzi, Sur Evans. Is-Sinjura Arden, skużawni. Grazzi President, dan huwa żmien importanti ħafna fil-Unjoni Ewropea titturi li hija mexxejja globalment, mod partikolari fil-ġilda kontra bidla fil-klima u l-faqar. Iżda wkoll anka fir-rigward ta' governanza u internament, għaldaqstant indirizza l-Istati membri irridu ntejbu il-governanza multilaterali u nindirizzaw deficit tal-government fit-Trattat ta' Lisbona u dan ifisser approċ integrata fl-Unjoni Ewropea kollha u li tikkorroxxi l-importanza tar-reġuni kollha u l-gvernijiet kollha titisaħħaħ lan ta' eh, differenzi li hemm reġionalment. Jiena nħares il-qoddim biex nil president Barroso fil-kostituenza tiegħi ġewwa Wales il-ġimgħa d dieħna Flet kwarti ta' Wales tirċievi fondi strutturali biex tiġġieled uħud mill-ogħla livelli ta' faqar fl-Ewropa. Jiena nħares l-qudiem biex nurieħ kemm il-fondi għamlu differenza fl-ekonomija tagħna fil-komunitajiet tagħna. Biex inkomplu b'dan il-progress f'dan ir-reġjun u f'ħafna reġuni oħra, il-fondi reġjonali m'għandhomx jiġu nazzjonalizzati lill-Istati membri u jiena nħeġġeġ il-Kunsell il-Kummissjoni biex ma jagħmlux ksara lil din l-assistenza tal-Unjoni Ewropea għal żvilupp eh, sostenibbli fuq medda twila ta' żmien. Grazzi. Is-Sur Epping. President, nishtiq nitlob lis survey Verhofstadt biex jibqa' hawnhekk fil-Kamra. roma hija problema soċjali fl-Ewropa u hemm ipokrisija dwar dan. Aħna smajna eh, dikjarazzjonijiet tas sur Verhofstadt fil-plenarja li għaddiet u akkuża lis Sarkozy għal affarijiet li għamlu stess. Is-Sur Verhofstadt bħala Prim Ministru fid-99 eh, deporta gruppi ta' Roma lura ġewwa l-Slovakkja. Huma ġew mibawta fi gruppi. Il-Belġim ġiet ikkondannata mill-Qorti eh, Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem l-NGO tipprova protestaw kontriha. U sinjuri, din eh, il-kamra għandha dritt li tkun taf, in nies għandhom dritt li jkunu jafu u għal stant għal qed ngħid dan kollu jiena, għaliex għandna dikjarazzjonijiet dwar kollox u għalhekk is-sur Verhofstadt mhux qed jisma' għaliex u ma jridx jiġi mfakkar dwar U jena, preċisament għet nfakru biex u jiena ġejt elett apposta biex nfakru dwar dak li għamel. U jekk Sur President għad ikun hemm Premju Nobel għall-Ipokresija, jena ċert li Sur Verhofstadt jirbħu. Bla dubju. Grazie ħafna. Thank you, colleague. Um, Grazie, kollega l-kellim li mis Sur Borghezi għal-minuta. President, il-premju tal-ipokrezija, ntiħu koll il-Komissarju Redding li insiet turi għal-inqas minn dak li jidher fid-dokumenti s-sitwazzjoni ta' Rom fil-Lussemburgu fejn m'hemmx il-problema ta' Rom e, izma sempliċement tal tar Rom mhijiex permessa mill-liġi. Allura m'hemmx. Jiena nispera li eh, eh, il-ġurnata turi kif se tkun sa mill-bidunet u nispera li kap ta' gvernu ta' stat ikollu il-rida il-li jati lezzjoni tajba fil rigward tal-patriotizmu l-Kummissjoni Ewropea u li ma jippermettix lanqas permezz tal-Kummissarji tagħha li tinsulta xi stat membru bħal pereżempju Franza li qed talem il kulħadd dwar il-kunċetti tal-libertà u tal-umanità. Hemm differenza kbira bejn dak li intom issejħu l-liġi Ewropea u l-liġi tal-popli. Il-dritt Ewropew Eh, forsi permetti li kunem sfruttament mux kif forsi jgħid il-populizmu razzista, iżda kif jgħid il-Lemond id-dikjara il-Premier Rumen il-kelim ġin tarrot. Grazzi. Speaker Daniel van der Stoep, non attached. Dank u voorzitter. Voorzitter, twee... Grazie. is van der Stoep ftit xurilu ġiet adottata riżoluzzjoni u kien hemm ġudizzju prematur għal Franza. Umbat il-Sinjora Redding għamlet tqabbil bej ma t-tini gwerra dinija. ċet jiġi ħażin fl-Unjoni Ewropea eh, għanna poteri leġislativi eżekuttivi li qed eh, jxekklu drittijiet ta' nies aħna suppost kena proċ iktar sensittiv li legalizza kwistjonijiet etiċi u legali u importanti li naraw x'nu ma l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Il-kwistjoni istituzzjonali hija kif aħna ser nagħmlu supervizjoni ta' dak li qed jiġri. It-tieni punt il-Kummissjoni għal kustodji ta' trattati iżda wkoll f'idejn eh, l-imħalfin u biex ninforzaw il-liġi. Ovvjament hija importanti ħafna li nifforzaw il-liġi fuq livell nazzjonali u mhuwiex fidejna biex nintervjenu sakemm ma jkunx meħtieġ. Ovvjament hemm ħafna kwistjonijiet hawnhekk il-libertà tal-kelma eh, fost ħafna affarijiet oħrajn imma kif inti tista' tippermetti li xi ħadd joħodlok il-proprjetà tiegħek jidħol fl-art tiegħek jew inkella jisraqlek affarijiet mid-dar tiegħek Dawn huma eh, kollha punti ta' kif iċ-ċittadini għandhom jgħixu l-kol flimkien f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament hemm ċittadini Ewropej li m'għandhom xogħol, li jomx neċessarjament kriminali, iżda għalfejn għandna nippermettu li jkun hemm nies qiegħda u kriminali fit-territorju tagħna. Il-Kummissjoni għandha tieħu konsiderazzjoni dan. Grazzi ħafna jgħid il-President is-Sur Werner Langen, minuta u nofs. President, jiena nammira l-ottimizmu tiegħek dwar rapport interim fuq it-task force aħna rridu naraw eżattament xinu ma' riżultati tangibli. Iżda fir-rigward tal-assessjar ta' sitwazzjoni ekonomika, bħal ma għal President tal-Kommissjoni Sor Barroso forsi għadu xiftit kmini wis biex najdu li kienem uh, eh, rkupru kbira ħafna fl-ekonomija. Issa, sa kem l-Istati Uniti ma tkunx uh, eh, maħna fl-istess dajsa, aħna mux ser ikodna rkupru sħiħ jien nixtieq li l-affarijiet jitjiebu, iżda għaraw xiftit mid dikjarazzjonijiet li saru. Dikjarazzjoni kienet li l-Ġermanja tejbet il-kompetitività tagħha għaskapitu tal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Iżda, mux ser, ma kienx ikonna din eh, dan it-karbir ekonomiku minar din il-forza, minar din il-magna eh, li ta' spinta u jekk ma jkunx hemm dan, qatt se naslu fejn naslu, qatt provajtu taraw kif ser eh, nsolvu dawn il-kwistjonijiet, naħseb li din hija parti sħiħa ta' kif nitrattaw il-problema. Tajjeb, Iva, nistaw nieħdu azzjoni U ġust l situazzjoni iżda jekk ma jkunniex risposti awtomatiċi, il-Kummissjoni għandha ti risposti awtomatikament u mhux il-Ministri il-Kunsel tal-Ministri tal-Finanzi li nirbħu il-fiduċa tan nies hija ferm importanti. Iżda ser ninexxu biss jekk aħna ikonna il-metodu tal-komunità b'involviment sieħ ta' dan il-Parlament. Grazzi. Is-Sur Hughes jekk jogħġbok għal-minuta. Grazie ħafna President. Fil-gwert tal-governanza ekonomika grupp tiegħi jappoġġa sforzi biex tikonna eh, koordinazzjoni ekonomika aktar saħħita fl-Ewropa. Iżda għandna dubji dwar direzzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Irridu insaħħu eh, politika eh, u din kienet ta' żball. Dan dan żball beda fuq l-idea li dawn is-swieq ser iwaslu għal iktar tkabbir u iktar prosperità. Uħut mill-finanzi pubbliċi huma ferm importanti iżda jekk xi stadju irridu ikonna il-bilanċ tajjeb bej għanijiet uh, eh, li qegħdin ikunu kontradittorji hemm ħafna nies qiegħda eh, fl-Ewropa u wkoll naqis fil-protezzjoni soċjali dawn mhumiex affarijiet tajbin aħna nabżon governanza ekonomika li tista' tikseb eh, politika tajba b'xi eh, finanzi pubbliċi u ehm, ħafna xogħlijiet, ħafna impjiegi. Dawn jridu jimxu jitfit u riforma tas sistema preżenti ser tkun opportunità mitlufa jekk nibqgħu naħsbu fuq il-bilanċu biex innaqsu id-dejn pubbliku. Din l-istrateġija hija ħażina minn lat ekonomiku. Grazzi. Kollega, għandi domanda għalik. Is-sur fi jogħġbok għandek għamil id-domanda. Sur Hughes, aħna ħdimna fl-imkien u għandi kull rispett għal kooperazzjoni li kellna aħna iżda. Jien naħseb li l-analiżi tiegħek hija żbaljata u dan huwa minnu għal maġġoranza kbira tal grupp tiegħek jekk aħna nitkellmu dwar id-dejn eċċessiv ħafna infiq fir-rigward tal-anijiet tal-politika dan kien huwa fil-fatt fil eruq tal-kriżi. U rridu naraw eżattament kif il-politika fiskali u l-istabilità biex noħorġu minn din il-kriżi. Yeah, colleagues, well, colleague Stefan Hughes. It's very Sir Hughes. Huwa diffiċli li tqassar dawn l-argumenti daqshekk komplessi f'minuta iżda qed finanzi pubbliċi b'saħħithom huma importanti ħafna u naqblu aħna dwar dan, però huwa iż-żmien u l-metodu tal-approċċ li huwa ferm importanti jekk inti taġġel daqshekk daqshekk kif qed jiġi propost sew nimorru lura għal deficit ta' 3% um, sal-2013 u dan jista' jwassal għal eh, staġnar fuq medda twila ta' żmien u qatt fuq medda twila ta' żmien. Dan huwa l-approċċ ħażin, irridu approċċ tajjeb u b'saħħtu u mhux li naqsu il-deficit biss. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi għad diskussjoni tagħkom. Huwa important, huwa interessanti li jkollna diskussjoni taħra fil-kamra, is-Sur Mauro. Grazzi President, zewċ domandi ċiri għal President tal kunsell u Viċi President tal-Kummissjoni. L-ewwel hija dwar il-loġika fir rigward ta' tkabbir ta' servizzi eh, ta' affarijiet esterni. Jiena mill ħafna mill-fatt li minn nominazzjonijiet ta' Sinjura Ashton kienem il-nomina ta' uh, Olandiż fis South Africa, uh, Spanjol fl-Arġentina u Italjan fl-Albanija probabilment xaħat iktar uh, xellugi minni ma jkunx jista' jifhem eżatt minn din il-loġika. X'fejni il-loġika Ewropea allura fl-organizzazzjoni ta' dan is-servizz? Din hija domanda onesta ħafna għaliex naħseb li aħna għandna ambizzjoni kbira dwar l-Ewropa għal futur iżda jekk il-wol tal-Ewropa huwa dak li nikkuntentaw il-politiċi reġjonali tal-gvernijiet differenti aħna nkunu qed nizbaljaw. It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam mar-Rom. Iwa veru għal raġunijiet politiċi nistgħu nikkritikaw dak il-gvern u li jħor soluzzjonijiet li ġew adottati. Iżda, il-problema u l-enija qed ninsewa. Irridu jew le li niġbru it-tema tar-Rom u l-kwistjonijiet tar-Rom eh, għall-Ewropa u wkoll nagħmlu appunta u linja għall-Ewropa din it-tentattiv rigward tal-immigrazzjoni minna ħat isfel tad-dinja. Għaliex jekk mhux ser ikollna risposta għal dawn id-domandi ser nibqgħu nispiċċaw eh, f'dawn il-problemi u mhux se nagħtu risposti għal ċittadini tagħna. Grazzi. Il-Signora Beres għal minuta. Grazzi ħafna, President. President dwar ir-Rom. Naħseb utli palissa fid-dibattitu li mfakrukom eh, x'inija xuma l-elementi tal-komunità tagħna, ġifieri d-diversità u dan jfisser li konna unjoni li tkun karatterizzata mill-istess diversità. Irridu allura nimplementaw l-istrateġija li aħna ħloqna Eh, tal-istrateġija tal-2020 fejn ridna nġildu l-eskużjoni, ekket najdu, u rridu wkoll nġildu l-faqar. Dawn huma il-mirja u l-enin tagħna. Allura kif se nilħu din l-istrateġija? Allura ovvjament irridu nieħdu passi meħtieġa naraw li għandna il-rizorsi finanzjarji meħtieġa eh, biex aħna ovvjament natwaw dana kollu. Governanza ekonomika, President, kulħadd qed isemmi s-suċċess ta' dan is-semestru Ewropew iżda jiena xorta mhux qed nifhem eh, x'kien ir-rol tal-Parlament din is-semestru, ġifieri li norganizzaw dibattitu eh, xi kultant. Allura b'dan il-mod ma naħsibx li qegħdin nilħqu l-għanijiet tagħna. Jiena xtaqt tinsaqsik xi ħaġa. Inti eh, smajt il-Ministri għal xogħol u affarijiet soċjali kellhom ħafna xi jgħidu dwar governanza ekonomika. Bħalissa tiddawwar dara lejn dawk li huma qiegħda u ovvjament m'hemmx lanqas aspirazzjonijiet biżejjed għal livelli ta' impjiegi. Allura dawn huma l-isfidi quddiemna irrid ikollna politika bilanċata eh, għal dak li għandu x'jaqsam il-politika ekonomika u soċjali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 illi tkun olistika, tantiċipa u tilħaq l-anijiet għal żmien twil. Issa, il-dibattitu li kena dwar l-IAS jider li għanna aspettativi eżagerati jekk dan l-istrument ma jġiġ akkompanjat minn politika Ewropea aktar komuni. Huwa biss strument, mhuwiex fin fih innifsu, allura għandna aktar bżonn il-konverġenza fil-politika u l-pożizzjoni tal-Stati membri jiġu eqreb lejn xulxin U jiena qed nara il-Kunsill tal-President tal-Kunsill, il-President tal-Kunsill qed jipprova jaqgħad dawn l-istati membri u l-istess ħaġa għall Parlament Ewropew u għall Parlament Nazzjonali dawn ukoll irdu jiġu flimkien biex l-istrument tas tas-sew jaħdem. U ovvjament għandna hawnhekk lokal titjib u ovvjament li ikonna u kol rappresentant aktar ideali għal Unjoni ta' 27 stat membru. Nistaw ximot ikonna politika aktar kompetenti meta aħna dependu fuq l-esperienza tal-istati membri kolla. Issa dwar l-imsieba strateġi tagħna. Jiddispjaċini din il-lista ta' msieba strateġi tagħna hija lista twila wisq u ovvjament il-lista kifet dinija hija twila wis u għallura irridu niddefinixxuha din il-lista. U dawk biss illi għandhom konverġenza fil-politika mal-politika tagħna u għandhom eh, valuri komuni magħna u jixtiequ jaqsmu magħna ehm, kwistjonijiet strateġiċi tassew imbagħad jimmeritaw li nsejħulhom imsieħba strateġiċi tagħna. Grazzi. Maria Sassoli, kolleg, one minute. Il-kollega Sassoli issa. President, la skort. President, il-ġimma l-oħra aħna rajna spettaklu li ħassibna fl-organizmu il-ġdid, President li jinti għed t-meċi u kol Sarkozy Berlusconi semmew it-trattati li firmaw u fimna illi il-Premier eh, Franċiż, il-Premier Taljan qegħdin tifkolta f'pajjiżhom jixtiequ illi jkollhom kummissjoni li aktar eh, taċċetta eh, dak li jagħmlu u ma jaċċettawx il-kritika u jixtiequ wkoll ineħħu id-dritt li jesprimu ruhom il-kummissarji il-Rom kif il-Parlament id-deċida u ċittadini Ewropej fil-Europa irridu defenduhom l-istrumenti hemm qegħdin Ma rridux noqdu nibżaw li napplikaw proċedura proċedura ta' ksur jekk ma jiddefendux il-prinċipji wara kollox tal-bini tal-Unjoni Ewropea kif nistgħu mbagħad naqsmu l-istrateġiji biex tassew noħorġu mill-kriżi ekonomika. Il-forzi qudiemna President qegħdin iktar jippruvaw jikkuntentaw il populiżmu u l-Parlament u l-Presidenza tiegħek u l-Kummissjoni flimkien iridu jwieġbu b'aktar Ewropa soċjali biex ikun aktar ċittadinanza nisa u ovvjament din hija xi ħaġa li qed jistennew minn għandna il-poplu tagħna. Issa għandna il-kollega li jmiss kollega Milan Mon. Grazzi President Iva, il-Konsil it-tratta il-politika esterna, ħna ovvjament għanna politika diversi għanijiet u għanna numru ta' atturi differenti. Għanna sfidi globali u d-dimna u lebda pajis ma jisef faċċom wahdu. Palla kif għal prezenta l-Kommissjoni xie ftit tal-jemilu IVA. Id-daqs huwa importanti f'dinja globalizzati. L-Unjoni Ewropea trid tkun fuq d-dim, trid tkun waħda mill-elementi ewlenin. U ovvjament għal dak li għandek għandhom xaqsmu l-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti, e, e, naslu biex nitħasbu dwar dan għaliex irridu nżommu f'moħħna ukoll il-vot e, li se jseħħ f'New York ukoll. Għaliex irridu niżguraw li nkunu nistgħu nistaw nigovernaw il-globalizzazzjoni. Għajsta, ovvjament, dana kollu Irridu naħdmu fl-imkien mal-Istati Uniti għandna ħafna valuri komuni u allura naħseb li s-summit eh, li ġej għandu jkun wieħed eh, mħejja kif suppost. Issa, li jes, dina se tfisser illi se aktar azzjoni koordinata, iżda ovvjament li tkun mibnija fuq is-saħħiet tal-Unjoni Ewropea li l-Istati membri jaħdmu fl-imkien U din naħseb forsi tkun kemm xejn diffiċli biex nilħqu ftehim, iżda jekk importanti li dan jseħ biex l-Ewropa tkun preżenti fuq qudiem u biex tassew nitlu eh, fira ġdida. Il-President jgħid il l-kellim kienet jaġġel wis u l-interpreti ma setawx jilaħqu miegħek jekk joġobkom. Nitolbu l-kellima li ma jitkellmux daqstant jaġlu. One minute, please, okay. madam. Kollega Gormaj. Dear President, Commissioner. President, kollegi, għanna nofs biljun ta' abitanti għonek fl-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti għandhom inqas nies u allura l-Unjoni Ewropea hija seta għandha tkun seta kbira iżda fil-qasam tal-politika aħna xorta għadna mużajni il-potenzjal tagħna xil l-Ewropa hija maqsuma u anki allura rridu azzjoni aktar effiċenti. Allura m'għandniex leħen wieħed l-ISDB u kol eh, eżempju ta' politika fejn dan mhux qed jaħdem. Leħen wieħed ifisser illi ikon aktar koordinazzjoni fil-politika tagħna. Politiki li jmorru fil-qalba tas sovranità hija xi ħaġa illi ovvjament tinkwita lill-istati membri għalix il-stati membru għara kollox baħar baħar iridu aktar influenza fuq il-pjattaforma dinija u għalhekk inħeġġeġ il-Konsil illi tkompli l-koordinazzjoni li tkellmet magħha bija. Il-kellima taġġel wisl. Madam Livia. Grazzi ħafna. Issanna l-kollega Jaroka. Grazzi President, jena nilqa il-klim li smajna dwar il-strategija ta' Roma uh, dan xaħġa li s-seħ ta' presidenza Ungeriza, il-Parlament rrit li noħol u programma l-inklużjoni ta' Roma u wara arrija ta' diversi stati membri jina ta' sew nittama li l-Konsil u kol jappoġġa l-presidenza biex bekk ikonna soluzzjoni komuni għal problema komuni. Il-kawża ewlenija war l esklużjoni ta' Roma mhijiex razzizmu jew diskriminazzjoni, iżda interdipendenza ta' ħafna fatturi differenti. l-istrateġija u kol trid timmira din il-problema għabbażi tal-punti ekonomiċi biex ovvjament neqilbu ċertu elementi ta' faqar. U ovvjament naraw fej huma dawn ir-roms f'dawn l-isvantaġġi madwar l-Ewropea u dawn huma programmi li jridu jkunu bbażati fuq indikaturi b'saħħithom biex ikun hemm monitoraġġ biex ovvjament inqisu wkoll il-governanza. Ovvjament irridu innaqsu l-faqar minn ġenerazzjoni għall oħra u fi żmien medju irridu wkoll il-President jitlob il-kellima titkellem bil-mod, inkella l-interpreti sarx jagħmlu xogħolhom sew. Allura il masses u kol tal-lum se jkunu edin iżommu l-ġenerazzjoni tal-ġejjini. U allura il-partijiet interessati kolla, l-istati membri, l-NGOs, etc. Roms nifisom li jkunu maqudin f'dana kollu. L-Unjoni ma tistax kompli kifini mux meta naraw dawn l-sfidi d-dimna, sfidi kbar dimna U allura irridu nitwazzjoni issa malajr biex imbidlu l-approċ kollu tagħna. Um, Grazzi. Il-kollega u viċi President Hannes Svoboda tal-SD. Uh, eh, Grazzi President, l-ewwel net. Jiena xtaqt ngħid kelma lill-Kummissjoni. Il-President tal-Kummissjoni Barroso u Sinjura Redding ġew ikkritikati ħafna għal dak li qalu dwar ir-Roma, iżda jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal pożizzjoni ċara tagħha. Forsi kien hemm xi defiċenzi retoriċi iżda. Is-Sinjura Reding forsi ma żlitx l-aqwa formulazzjoni ta' kliem eh, fi din l-okkażjoni, iżda jien għandi tliet tweġibiet, eh, tliet mistoqsijiet għall President Van Rompuy. L-ewwel net, inti qed illi inti tista' titkellem eh, f'isem 27 stat membru iżda eh, x'inhija l-linja komuni dwar iċ-Ċina x'dina mhix xi ħaġa li nafint minn mill-minuti. Inti tkellem dwar politika barranija u ma semmejtx il-Kummissjoni u l-Parlament għal dak li għandu xaqsam strateġija l-politika barranija, se jkollkom bżonn il-Parlament għal l-istrateġija barranija u biex niżviluppaw din l-istrateġija mbagħad punt ieħor xaġa li smajna unik din il-kamra. Nishtiq inkompli ma dak li smajna fil-fatta li xaħna ma nistawx nkunu dawk li inħalsu minnajr ma najdu xej fil-ġnus maquda, allura xġara unek. Sena, se tamlu pala konsil, inti fl-imkien mal kapijiet ta' gvernijiet, se tamlu biex aħna nizguraw li aħna tassew nitkelmu u nitu azzjoni fil-ġnus maquda kif suppost. Grazzi ħafna il-kollega Marinescu issa. Consiliul s-a ocupat în principal de relația externă a Uniunii. Să nu... Grazie, President. Il-Kunsill indirizza eh, l-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, iżda ċ-ċittadini ma mħasba dwar is-sitwazzjoni ekonomika. Hija xi ħaġa pożittiva li naraw li l-ħaqna ftehim dwar is-semestru Ewropew, iżda jekk aħna maħniex pożizzjoni wkoll illi nistabilixxu sanzjonijiet, allura dana kollu jagħmel kollox diffiċli, iżda ma nistgħux aħna nikkastigaw ċittadini darbtejn l-ewwel għax ma nix kooperazzjoni nixtiequ u mbagħad ovvjament għax għandna ċerti miżuri, irridu nevitaw allura e, situazzjonijiet li jerġaw e, nerġaw niltaqgħu magħhom il-qoddim issa dwar Roma. Iċ-ċittadini Ewropej kollha jridu jirrispettaw il-liġi, iċ-ċittadini li jirrispettaw il-leġislazzjoni, dawk li ma jirrispettawx il-leġislazzjoni, eh, jew iċ-ċittadini, jew Stati membri jridu mbagħad jiffaċċaw konsekwenzi iżda dan il-każ. Jiena nemmen illi nimpenalizzaw ċittadini jew stati membri din mhissess solvi il-problema bażika. Il-kwistjoni ta' Roma Eh, insibu soluzzjoni għalija politika Ewropea. Jiena konvint illi l-Istati membri kollha eh, jew pajjiżi ta' transitu jistgħu joħolqu lista ta' misuri għall-integrazzjoni tar-Roma. Jiena nemmen li politika Ewropea tfisser lista waħda ta' miżuri u programmi li jistgħu jiġu applikati b'mod identiku fl-istess waqt fl-Istati membri kollha. U nemmen li dana ma jfissirx aktar responsabilta jew aktar flus, jirrekjedi rida politika. Grazzi ħafna il-kollega vort minn kol minuta u nofs. Grazzi, President Van Rompuy, inti u dimek għandek sfida ewlenija u din sfida hija li nelbu il-ġungla ta' interessi nazzjonali u biex niksbu xi tip ta' għaqda Ewropea. Eh, speċjalment ma fejn jitlu stati membri l-kbar. U għalhekk tassew nistgħu nagħmlu progress dan il-mod bħala Parlament u Kunsill biex tassew noħorġu mill-kriżi ekonomika huwa essenzjali li jkollna governanza ekonomika kif suppost l ewropa u inti qed taffronta din is-sitwazzjoni bl-aħjar mod għamilt ħafna progress għal sena ilu ma konniex naħsbu li konna semestru Ewropew li kollu tant appoġġ u jkollna aktar stabilità u tkabbir u kuntratt għal dana kollu u anki livelli aktar olja ta' eh, kabbir ekonomiku. Aħna nilqaw dana kollu u importanti l-Kommissjoni tieħu vantaġġ ta' dritta inizjattiva li għandha hija trid tkun ambizzjuża fl-aspirazzjonijiet tagħha. Kif ukoll trid tkun ambizzjuża fis-sanzjonijiet tagħha. Għaliex? Eh, ek biss dawn l-arranġamenti se jinkisbu fl-ħar mill-ħar, irridu nħarsu bil-reqqa lejn rekomendazzjonijiet li applikaw għal budget sanzjonali u dan fil-livelli tal-bidu għal irridu mbagħad naraw illi il-Kunsil jwetta ir-rekomendazzjonijiet illi joħorġu minn dana kollu. Anke jekk huma diretti lejn Pariġi jew Londra jridu u fir-realtà il-patta stabda u tkabir fuq ek se jserraħ U għalhekk kena problemi fil-passat u allura jiena xtaq nisma' l-kummenti tiegħek dwar dan u jina u jiena naħseb illi hawnhekk naċċettaw il-rol tal-Parlament kollu. Il-kollega Limis Golves. D'abord je voudrais me réjouir de Sir President, jiena qed neħu pjaċir li qed nara li fuq ir-Roma eh, għandna xi pożizzjonijiet bilanċati biex nidġildu kontra il-faqar li qed jesperjenzaw dawn in-nies, il-President permetti li ngħid li apprezzajt il-mod kif ippreżentajt il-kisbiet tagħkom fl-aħħar minn xhur għamiltek b'mod partikolari u aħna ma ngħidux bizzejiet x'qed isir fl-Ewropa u lanqas nisħu fuq ir-wol tagħna. Tkellim dwar il-kooperazzjoni fis-sorveljanza il-kompetenza eh, tal-istituzzjonijiet tal Ewropea u rridna dik u għalhekk daħħalna s-sorveljanza għax il-pozizjoni tal-Ekofin tal eh, tal-Deċembru tal-2009 kienet iżjed dajfa. Aħna se jkonna Presidenza Ewropea Franza u għalek għanna bżon li nitkellmu b'vuċi waħda u aħna qed noqogħdu fuqek biex nagħmlu hekk. Grazzi. Sir Tabajdi, kjoġbok. Eh, Sir President, President Ro Van Rompuy nasab li kont sistematiku u inti konsistenti fi xol tijak. Għandek bżon ti konvinċi l-istati membri fejnet joqodu il-Roma biex insibu strateġiji biex nintegrawhom. Fl-Ungerija għandna program bħal dan, għandna bżonn ta' skadenzi, għandna bżonn ta' finanzi u strateġija. Um, Il-Kommissjoni, Sur Buzek, il-President ta' Parlament, għandhom jaħdmu flimkien biex ikonna sistema ta' monitoraġġ biex nizguraw li l-Istati membri qed iwettqu ir responsabilta tagħhom u għandna bżonn ukoll illi nfasslu strateġija Roma fl-Ewropa illi tiddefinixxi r-rol fuq livell reġjonali biex naraw min responsabbli għal xiex u se jkun il-valur miżjud ta' strateġija Ewropea. Is-sur Charles Gores issa għal minuta jgħid il-President. Grazie ħafna, Sur President. Uh, sur Van Rompuy. Inti ħerqan għall-Unità Ewropea minn ġewwa minn barra jiena naħseb illi um, kif aħna kif jiġu rappreżentati l-Istati membri fil-G20 iżommu eh, hemm uh, distinzjoni ta' min għandu u min m'għandux essenzjali li konna kooperazzjoni u koerenza tal-istrateġija Ewropea mhux biss fil-G20 u eh, il-Kunsill u il-Kummissjoni għandhom jirrappreżentaw l-Istati membri u mhux Stati membri stess, grazzi. Kollegi, jekk jogħġbok. Um, turux il-karti il-blu jgħid il-President. Inti tixtieq issaqsi xi ħaġa, kollega trid tistaqsi mistoqsija, jiġifieri. Jiġifieri. Karta bajda jekk trid tieħu sem fil-proċedura tal-kaċ Il-karta l-blu hija ħaġa differenti. Mela, intkom kollha fuq il-lista għandna 25 persuna li jixtiequ jitkellmu. Allora mhux se jkun possibbli li se ndaħlu lil kulħadd. Jiddispjaċina ħafna issa il-kellim issa simis is-Sinjura Madam Catherine Grace. Għal minuta jek jogħġbok. Sur Van Rompuy, jina grata lejk li rikonoxxejt li d-dinjità umana hija valur essenzjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda, um, fid dawl ta' dak li ġara s-sena l-oħra u il-reazzjoni tal-Gvern tal Franċiż naħseb illi um, dak li se jiġri fil-futur mhux se jasal għall-aspettattivi tagħna. Jekk jogħġbok għandek taċċerta li se jkollna diplomazija hawnhekk. Um, dina ma kinux qed jirrespettaw il-leġislazzjoni Ewropea qed nistennew proposti speċifiċi l-implementazzjoni ta' strateġiji diġà deċiżi. Dana il-finanzi il u valutazzjoni ta' kif intużaw dawn il-finanzi. Nixtieq nitkellem ukoll dwar id-drittijiet u d-doveri biex nirreġistraw it-tfal fl-iskejjel għandek bżon il tal-linja il-xarabank biex taħodhom l-iskola. Dan huwa importanti, għanna bżon għanna bżon iżjed minn kliem hawnhekk, għanna bżon ta' rida politika ċara u eh, bla dubji. Grazzi għajt il-President Sur Patrovski għal-minuta. Grazzi ħafna sur President. Signori. Ridna nsibu ovvjament mod kif noħorġu minn din il-kriżi għabbażi ta' tratta Lisbona. Mhux għall-ewwel darba kollox ġiet dominat minn kwistjoni li kienx qed nistennu, nistennew. Jiġifieri it-tkeċċija tar-Roma minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Issa, wara it-Trattat ta' Lisbona, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkomplu dejjem jittrattaw kwistjonijiet interni u inqas u inqas ir-relazzjonijiet esterni. Jina din hija l-ħaġa li tbeżżani. Fil-fatt, il-Kunsil mhux qed imur lilin minn dawn l-istrateġiji li huma objettivi għal dawn ir-relazzjonijiet per eżempju, relazzjoni transatlantiċi, u għallura aħna nittamaw illi F'Novembru għanna s-summit eh, mekan il-taqaw ma' President Obama u nittamaw li għawnek ikonna ġestjoni aħjar għall interessi komuni. Per eżempju, il-kwistjoni ta' tneħħija tal-vizas għal pajjiżi kollha l-Unjoni Ewropea. One minute. Grazie ħafna. Sur President, l-ewwel net nixtieq eh, nifraħ li Sur President Van Rompuy għal riżultati tal konsell Speċjalment għal isforzi illi illi ħa sistematikament biex jintroduċi Gvernanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea din hija ħaġa li l-PPE u l-delegazzjoni Portugiża fil-PPE um, ehm, jappoġġa bisħiħ. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għall-isforzi tagħha tista' toqgħodu fuq l-appoġġ tagħna l-inizjattivi tagħkom fir-rigward tal-gvernanza ekonomika. Nixtieq nitkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet esterni, speċjalment fir-rigward tal- tal-ftuħ lejn Pakistan. għandna bżonn nuru solidarjetà lejn il-Pakistan. Iżda għandna bżonn niżguraw illi illi il-pajjiżi jingħataw il-protezzjoni dan il-pajjiżi li jridu jaħdmu kontra t-tfal li eh, jisforzawhom jaħdmu u problemi oħra. Allura għanna nappoġġaw li pakistan iżammux mhux li nisfruttaw il-ħaddiema. Grazzi Sabanova, jekk jogħġbok. Ehm, Sur President, Kummissarju, nixtieq nitkellem dwar żewġ punti, tkellimna dwar dawn il-punti. il punti fis-sessjoni plenarja u għandha x'taqsam mal-Roma hija paradossali illi illi għaw kollegi li qatt ma daħlu fis-settlement tal-Roma m'għandhomx idea kif qed jgħixu dawn in-nies. Iżda għandhom eh, ħarġu b'deċiżjonijiet interessanti ħafna dwarhom. Jiena qed nieħu pjaċir bil, bil bil-Komissjoni jiena rajt li President Barzoroso u il-Komissarju Redding um, ħadu um, pożizzjoni u nittama li dina se tkun ta' benefiċċju għal Roma. It-tieni punt tiegħi huwa disciplina iżjed stretta l istati membri uh, fil-gvernanza ekonomika. Dina għandha tiġi ddikjarata mhux biss mod politiku, Issa jiena ninsab disappuntata wkoll li l-attenzjoni kollha ġiet iffokata fuq disciplina budgetarja u m'aħniex qed indirizzaw il-kwistjonijiet mod iżjed komprensiv nittama li fil-ġejjeni naħdmu iżjed mod komprensiv dan il kwistjoni. Grazzi. Grazzi, Sur President. Il-kellim li jmiss. Sur President, nitkellem dwar kontradizzjonijiet li li qed joħorġu minn il-kwistjoni. Ovvjament nixtieq nkunu minn ta' qudiem fejn jiġu l-promozzjoni ta' drittijiet umani, iżda Franza qiegħda eh, taġixxi eh, b'mod eh, razzista ħafna u dak rajnieh mill-azzjoni li ħadu fuq ir-Rom. Issa dwar il-kapitali. Eh, għawnek maħniċ għedin eh, naraw il-movimenti taħħom ma nistawx insegbu il-movimenti taħħom u għanna pajizi imbat li ma jistawx komp jaġixxu skont il-patta stabilita u tkabbir. Edin jipruvaw umbat jaħbu id-dizastri li kellhom f'dan il-qasam. Issa dwar il-vitmi ta' dak li seħf f'Pakistan, aħna mbagħad ma nistgħux mbagħad naħdmu kontra mbagħad l-industriji li qegħdin jitħabtu ehm, b'diffikultajiet kbar. Pereżempju fil-Portugal għandna l-industrija tat-tessili li għaddejja minn fażi ħażina ħafna u allura rridu nagħtu priorità għal ġlieda kontra l-faqar iżda jeħtieġ li nagħtu kontenut ta' veru għall-aspett soċjali rompuy želim vas spomniti da smo tik pred dvema Mela ħan informak li eh, issa wasanna żewġ laqat olja importanti ħafna f'Ottubru fuq biodiversità fil-Ġappun u t-tieni fis-Sejol. Eh, fuq tibdi fil-klima speċi tal-ġnus maquda u l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti hawnhekk attiv fl-istess waqt għanna nisabilixxu il-pożizzjonijiet internazzjonali ehm, allinjati mal-Unjon ma' dawk tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ukoll narfu dak li ġara fl-Ewropa eh, kien hemm pożizzjonijiet Eh, differenti fl-Europa fl-axar laqgħa li kellna u dik ma kienx tajba negozjati il-Kunsill xirrid jgħid meta jgħid li għandna nitkellmu b'vuċi waħda. Il-presidenti tal-gvernijiet tal-gvernijiet differenti għandhom impenn dwar dan. Grazzi. Sur Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea tista' titkellem. Thank you. very much. Grazie ħafna, President. Enti kon ġenerus ħafna fi żmien li tajtni u se nitkellem fil-qosor niprova. U nixtieq nitkellem fl erba punti importanti ewlenin li tkellimna fuqhom dal-għodu. L-ewwel li nistgħu ngħidu għan hemm appoġġ kbir għal approċċ strateġiku ġdid tal-imsieħba ewlenin tagħna. U rridu nużaw il-qafas tal-Lisbon aktar b'effiċenza u rridu nużaw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-projezzjoni ta' setat fil-politika barranija. U dan nistgħu nagħmluh billi nużaw is-sinerġija tal-politika barranija u rridu naħdmu fuq l-istati membri u fuq l-istituzzjonijiet Ewropej biex jitkellmu eh, bleħen wieħed. Għal daqstant, jiena napprezza l-importanza illi il-President Van Rompuy għamel fuq il-ownership tal-politika, mux biss l-istituzzjonijiet imma anki bil-kapijiet ta' stat, għax bekk ekk aħna nitkellmu bleħen wieħed eh, mhux biss unilateralment imma anki eh, fil-negozjati bilaterali naslu għal riżultati importanti. Mbagħad fuq il-governanza ekonomika. Hawnhekk nara li hemm appoġġ kbir fil-Parlament biex inżommu il-momentum tal-bidliet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 ftin il-rebija. U importanti biex nkunu nistaw nibnu sistema aħjar u ġdida. U nixtieq niżgura l-membri onorevoli tal-Parlament li aħna maħniex se jkollna eh, eh, ħarsa kritika fuq id-deficit tal-budget biss ma se nħarsu wkoll mill-viċin fuq il-kwistjoni ta' dejn kif nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar u monitoraġġ aħjar għal-futur. U jiena naħseb li l-Parlament Ewropew se jkollu opportunità u possibilità li niddiskutuha dik kull sena għax din se se tiġri b'kull jannar u kun nistaw namluħ da kull semestru u naraw il-stampa komplessa tal-ekonomija Ewropea eh, f'kull stat membru u se tkun opportunità kbira biex ikonna dibattitu tajjeb fuq din il-kwistjoni f'kull bidu ta' sena. Fl-istess ħin nixtieq nizgurakom illi aħna maħniex qed ninsew l-importanza ta' tkabbiru tal-impigi u għal din raġuni hemm bżonn nużaw l-istrateġija eh, l-istrumenti tal-istrateġija EU 2020 għax nixtieq nibbażaw l-ekonomija eh, Ewropea fuq roti ġodda. U u rridu li kunem tkabbir eh, b'saħħtu tal-ekonomija Ewropea. Rridu nifukaw iktar fuq l-impjigi, fuq l-edukazzjoni aħjar, eh, fil-politika eh, ta' zazax ta' kwalità olja u fuq it-naqqis tal-povertà. U din Mżon li kunem sorveljanza ħjar u eh, tal-politika ekonomika għax bekk biss inkunu nistaw niksbu rizultati għal dastant minnaħa tal-kummissjoni aħna irridu li konna smart consolidation. Fuq il-servizz estern, Signor Ashton għalet eh, b'moċar li tritti eh, tibni servizz professjonali biex issaħħaħ il-valuri Ewropej, il-saħħa u għal daqstant eh, bilanċ ġeografiku u bejn is-sessi kif ukoll bejn il-lejun ta' servizz estern bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri bilna fuq u dawnu dawnu dawn huma importanti ħafna mm, meta niġu biex nibnu eh, staff professjonali tal-servizz eh, estern u Kati Ashton u koll se tiħu impen, ħadet impen biex tinformakom regolarment fuq il-progress fil-bini ta' dan is-servizz u jina nemmen li il-progress li ntlaħa fil-periodu ta' transizjoni ta' sar-2013 korrispondi mal-valwazzjoni attuali li nifhem perfettament u l-aħħar punt nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-insistejtu biex eh, ikun hemm rispett għal liġi Ewropea biex tisfida l-valuri Ewropej u biex inħarsu biex infittxu eh, lejn eh, lejn eh, modi aħjar biex nejnu lil nis Roma u biex nintegrawom. Eh, kien hemm studji biex in biex namlu evalwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni minn tal- eh, tal-istati membri anki għal fond soċjali, però irridu nitalmu nużaw il-mezzi u l-istrumenti li huma disponibli. Għal da stanti għan nishtiq li nużaw daw iktar moti iktar effiċenti u aħjar. U jina naħseb illi hemm bżonn nieħdu ehm, mod tit biex kif inħarsu uħda u kif sidraħ fil-futur biex ikunu nistaw niksbu rizultati aħjar mill-li ksibna fil-passat. Grazzi, jgħajt il-President, eh, grazzi Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea, eh, President tal-Kunsill Ewropew, e il-mikrofonu fidek. Jena nirringrazzja li dawk kolla li intervjenew dan id-dibattitu, mux se jkun faċli illi in wieġeb imma laqqas mu faċli illi wieħed eh, iwieġeb fuq dawn l-affarijiet f'minuta. Għalhekk jiena mhux sen nitkellem fuq il-punti kollha, imma irrid nagħmel xi ftit kummenti l-ewwel kapitlu. Jiġifieri il-politika barranija u l-politika esterna hemm triq twila qudiemna. Kien hemm ix-xogħol importanti li jagħmel is-Sur Solana ħafna drabi aħna ninsewh dan Jena semmejtilkom f'dawn l-aħħar xhur il-pożizzjonijiet komuni illi aħna ħadna bħala Unjoni Ewropea fuq l-Iran, il-Vant Nofsani u fuq ċerti dossiers kommerċali imma minna u kol pass il-qoddim fil-rigward tal-pozizjoni tagħna fil-G20 dinja l-ikbar konferenza dinjija li ssir kull sena u meta jiena tħalt bħala um, Prim Ministru tal-Kunsill Ewropew kien għatem laqat separati għall-istati membri kollha illi jagħmlu parti mill-G20. U dawn kienu jieħdu pożizzjoni komuni bejnietom. U jiena tlabt u insistejt u dana għamilniħ illi kunem pozizjoni komuni ta' 27 stat membru minkejja l-fat illi mhux l-istati membri kollha huma preżenti fil-G20 imma Sur Barroso u jien nirrappreżentaw l-Unjoni bħala Unjoni u għalhekk għandna pożizzjoni komuni. Nserħilkom moħkom u najdilkom il-li waqt il-laqat tal-G8 u g 20 l-istati membri u rappresentanti tal-Unjoni iwaslu dejjem l-istess messaġġ. Hemm momenti fejn em isiru progressi, isiru passi l-qoddim U fuq dak il-livell żgur illi sar progress għaliex din hija l-ikbar konferenza dinjija internazzjonali dik tal-G20. Għad hemm problemi tajt le imma għadna taħt il-kolp u l-qata li ħadna wara Copenhagen kellna messaġġ komuni x'inwasslu, kellna pożizzjoni komuni imma ma rnexxinniex illi nġelu lill-oħrajn jirrispettaw dak li ridna issa x'ġara, ġara illi tilef kulħadd. Għaliex ir-riżultat li ħareġ minn dik il-laqgħa ta' Copenhagen ma kien sodisfaċenti xejn. Saru progressi imma għatem ħafna ħafna xi sir. Staqsewnu, staqsewni x'se jkun il-messaġġ tagħna fil-waqt il-laqa mal-summit ma' ċina Jiena nistedinkom taqraw b'attenzjoni kbira, taqraw bir-reqqa dak illi hemm miktub fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Ta' żgur maħniex se ninkludu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew l-istrateġiji illi aħna se nħadmu ma' Ċiniżi imma met intom taqraw it-test taraw illi edin nisħu fuq punti ġodda u li aħna daħħanna u inkludejna dan il-konċett ta' reċiproċità. Aħna maħnix edin noqodu biss għal dak li jitolbu minna l-oħrajn, anzi edin ukoll namlu it-talbit tagħna dan huwa wara kollox il-konċett ta' reċiproċità. Il-Parlament Ewropew involut fil-ftejmiet kommerċjali dan minn meta daħħal fis seħħ trattat ta' Lisbona. Dak kollu li huwa ftejim ftejmiet internazzjonali u mod partikolari ftejmiet internazzjonali kommerċjali. Imma hawnhekk ukoll irid isir iktar fil-summit mal-President Amerikan dan se nibħejjuh u se niftehmu fuq il-messaġġ illi rridu nwasslu Li jiena u s-Sur Barroso Senatu li President Amerikan eh, dan se niftemu fuq waqt il-Konsill Ewropew f'Ottubru u dan se jkun messaġġ għannom ta' l-Unjoni kollha, għannom ta' 27 stat membru. U bekk aħna mbagħad se nimxu fid-direzzjoni tajba. Kumment ieħor fir-rigward tal-politika ekonomika. Dawn l-aħħar sentejn kellna politika ekonomika intelligenti ħafna iktar intelligenti milli kienet fl-modi. Ħlejna 10 snin stajna ħadna azzjoni fil-ħin fuq livell budgetarju tal-kompetittività ma minna xejn u mhux għaliex aħna u għax aħna ma minnix dan issa għanna il-problemi l-lum. issa sa wara minn meta faqqat il-krizi finanzjarja. fl-2008 u fl-2009 kellna politika ta' riskju ħafna għaliex zdidu il-deficits il imma meta darba tibda jibda l-irkupru li se jkun se jibda ftit ftit mis-sena id-dieħla naraw u rajni diġa ftit din is-sena id-deficits budgetarji se jibdew jonqsu ftit ftit. Bil-mod il-mod. Anki għal din is-sena għatanna xorta eh, xi livell espansjonista. Aħna kellna politika monetarja intelligenti. swieq kienu likwidi, kien hemm il-kapital, kien hemm il-flus ħallejna ir-rati tal-interessi baxxi sabiex eh, l-irkupru ikun possibbli u sabiex il-budgets tal-Istati membri ma, ma, ma jbatux Kenna poli użajna politika prudenti, aqlija u gradwali dak li se namlu issa u qegħdin namlu issa mhux mhux biex ikollna tnaqqis kbir fil-budget, mhux għal gost illi rridu innaqsu id-dejn, imma biex ikollna tkabbir ekonomiku sostenibbli. Ikonna politika tax xogħol illi tagħti l-frott tagħha dan kollu li qegħdin nagħmlu qiegħed qegħdin nagħmluh biex noħolqu l-impjeg dak kollu li qegħdin nagħmlu għandu għan soċjali mhux biss biex innaqsu id deficit u d-djun, dan huwa mezz biex fl-aħħar mill-aħħar u iktar impjiegi u naqsu l-qatt. U kilqaf kif qal il-Viċi President tal-Kommissjoni biex dan kollu jkun immirat iktar lejn għan iktar soċjali fl-anijiet tagħna għall-Istrateġija 2020 għadna illi rridu innaqsu il-faqar, kellna niġġieldu biex nintegraw dan il-konċett u din id-dimensjoni. Għadna qegħdin inżommu il-politika ta' kozjoni, anki l-fondi strutturali u nittama illi dawn jibqgħu jeżistu anki fil-perspettivi finanzjarji li jmiss u nittamaw u koll li dawn ikunu imqasma b'mod liktar xira madwar l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, il-lan ta' dakollu kollu li namlu huwa iktar dejjem iktar soċjali, iħsib huwa soċjali. Grazzi ħafna. Thank you, thank you very much, Mr. Mr. President. Grazie ħafna, President, dan rapport mill kunsil Ewropew għad diskussjoni li, li, li, kell, li kellek maħna. U issa il-konsilli messu għaf ottubru għal daqstant mux se jkunem zmin ehm, twil bejn żewġ konsilli. Nirringrazzja l-President von Rompoy. E, na tym zakończyliśmy ten porządek. Ehm, Beknal u dan il-punt fuq l-agenda.